Guten Morgen, meine Damen und Herren. Die Sitzung ist eröffnet. Darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Nodwa tajba, senjurek, e, nibdew seduta dana kħiġobkom u poskom. L-ewel punt fuq l-agenda, konklużjonijiet tal-laqta tal-Konsil Ewropew Kont naddi l-kelma l-sur Von Rampoy, għax kapaċi konna nistennew xiftit.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 Monsieur le Président, bienvenue. L'Odwa Taiba, Président. President. Ġa, eh, bdejna seduta, nadilek il-kelma Mr. President, Honorable Members. President, Honorable Membri, l-laqa tal konsil Ewropew fil-ewel u t-tini ta' marzu kien pozittiv u ma kienx fiddel ta' krizi medjata mem nebda madux noqodu ntafaw l-ura meta nfaċċaw l-sfidi gbar li għanna u dimna għanna bżon sforz gbir u sostenut fuq diversi aspetti. Waħda mill-aspetti importanti huma l-konsolidazzjoni fiskali l-oħra huwa l-aġenda dwar il-tkabbir ekonomiku u żieda fil-impjegi. Hemm min jgħid li dawn it-tnejn jikkontradixxu infushom ma huwa xogħolna niżguraw li mhumiex. Mill-1930 l-risposta prinċipali meta jkun hemm tnaqqis fil-ekonomija huwa jkun hemm stimulu Fl-2008 eh, kien hemm stimulu fiskali eh, li ġi miftijem u li għen fil-żmien qasir. Ma dan kollu eh, il li wieħed juża dat tip ta' strument hija ħaġa limitata. Il-maġġoranza tal-istati membri nħabba li huma ġa għandhom dejn, livell ta' dejn kbir. Dak li kienet soluzzjoni spiċċat saret problema. Ir-raġunijiet għal problemi ta' dejn huma differenti f'ħafna każijiet mux għax kem infiq eh, bla razan eh, publiku eh, hemm ukoll setturi ta' bankari li m'għandhomx supervizjoni adekwati u li kienu li kien hemm kollass tagħhom u kellhom bżonn jiġu mejjuna mill-pubbliku. Mbagħad kien hemm bżieża ta' assi li issu waslu għal zida fl-introjtu, mbagħad kien hemm il-kolas tagħhom u zidu d deficit u d-dejn imma l-ħafna pajjiżi inħuwa li l-livelli ta' dejn eh, kibru bil-mod il-mod matul il-milja ta' żmien u waslu għal livell ta' dejn eh, il fuq minn 60% tal-GDP. Deficits matul eh, tnaqqis fir-rata ekonomika eh, l-ekonomija mbagħad neħħewx meta kien hemm eh, ekonomija b'saħħitha. Allura fisser li meta kien hemm il-kriżi ma kellhomx marġni ta' sigurtà. Allora, il-regoli ġodda u trattat dwar il-stabilità u l-governanza li ġew firmat ma' f'din il-Kunsill Ewropew huwa għalhekk importanti ħafna ma jevitawx li jkun hemm deficit kontra ċikliku sakemm ikun hemm eh, eh, fit-tul ikun hemm bilanċ. Laqqas ma jillimitaw l-infiq pubbliku, kull ma jagħmlu huma eh, jiprovdu li dan m'għandix jiġi finanzjat minn dejn eċċessiv. Il-Konsill Ewropew għal l-Stati membri kollha għandhom ikomplu rispett tagħhom għall-impenni li ħadu eh, għal-patt ta' stabilità u tkabbir ekonomiku li imsaħħa mis-six pack imma fl-istess ħin l-fok fuq il-konsolidazzjoni speċjalment fi żmien qasir għandu triġi abbinata ma' sforzi addizzjonali biex wieħed jasal għal tkabbir ekonomiku u tajjeb il-sitwazzjoni tal-qad. Kif dan għandu jisir kien l-idea ċentrali tal-Kunsill Ewropew kif ukoll il-dak ta' jannar. Aħna ħaristan li problema minn diversi aspetti biex nizguraw li f'waqt li nikkontrollaw il-budgets inkomplu ninvestu fil-ġejjini tagħna fl-edukazzjoni, fir-riċerka u l isvilupp l-innovazzjoni. Nistimulaw l-investiment u nħarsu bil-qrib lejn l-infiq biex natu għajnuna lil dawk li huma eh, eh, eh, qiegħda u koll nitrattaw il-frodi u l-evazjoni ta' taxxi. Nisfruttaw il-suq wahdini u servizz u digitali kif ġi nisfuq fitra fit-bintnax il-kollega. Innaqsu il-taxxa fuq il-ħaddima eh, nżidu l-kummerċali u niftħu servizzi eh, professjonali u bil-minuta u naqsu l-burokrazija ħabba l-amministrazzjoni pubblika digitala ġifiri fil-qosor li namlu eh, eh, lażliet tajbin eh, u xirqa biex waqt li għat nikkonsolidaw fiskalment biex nżidu il pigi Da kollu ħajġi <coughs> immonitorat mill-istituzzjoni. Kif tafu dan is-semestru huwa l-koordinazzjoni għandna perjodu ta' koordinazzjoni tal-politika li wassal sa l konsil Ewropej ta' Ġunju li jagħmel proposti konkreti għal pajjiżi individwali. Xiftit mill-miżuri minnaħa tal-provista, supply side, għandhom bżonn eh, żmien waqt li konsolidazzjoni fiskali jkollu impatt immedjat li eh, raqqat il-talba. Imma kapaċi nkunu nistaw nevitaw eh, tnaqqis fil-kreditu u nisperaw li nkunu nistaw nieħu ruħna mill-appoġġ tal-likwidità li qed jiġi moti mill-Bank Ċentrali Ewropej biex inkunu nistaw ngħaddu xi ftit minn daw ir-risorsi lil negozji u lill sittadini eh, Il-Kunsill l-azzjonijiet li ġew maħuda qed jikkonsolidaw ukoll il-swieq eh, tad-dejn soveran huwa essenzjali li l-pajjiżi ma eh, jkomplu jirrispettaw l-impenni tagħhom taħt il-patt ta' stabilità u tkabbir u il-trattat ta' stabilità fiskali ġdid. Flimkien ma' din il-politika ta' monitoraċ, il-politika in ġenerali biex wieħed eh, eh, jarġa' jżid il-fiduċja fl-żona euro Eh, f'livelli differenti ħajati kontribut biex ikonna zjed fiduċa mill-investituri u mill-konsumaturi. U dana iwassal għal tkabbir ekonomiku u tkabbir f'nur ta' impiegi. Il-strategija tagħna naħseb li qed tibda tiffunzjona, naħseb li wasanna eh, f'żmien kruċjali tal-krizi. Eh, imma nafu wkoll li għadbaqa eh, aspetti vulnerabli. Għandna bżonn strateġija ta' tkabbir fil żmin qasir u fit-tul eh, u dan huwa inkluż fil-strateġija 2020 tal-Unjoni Ewropea li qed jiġi monitorat dan is-semestru. Għandna bżonn ukoll politika tal impiegi konkreta speċjalment għazzazax anki jekk ir-responsabilta ewlenija hija tal-Stati membri l-Unjoni tista' tagħti eh, linji gwida kif aħna għamilna fil-konklużjonijiet tal-Konsell Ewropew. Aħna nistennew bil-ħerqa il-pakket tal impiegi tal-Kommissjoni biex tavanza f'dan il-settur. Aħna tkellimna wkoll dwar is-sitwazzjoni fil-Greċja u ħadna gost bil-progress li sar eh, hemmhekk L-ideja hija li l-ekonomija griega tarġa' tkun sostenibbli dak li għandu x'jaqsam is-sostenibilità tad-dejn u kompetittività. It-tmexxija tal-Eurozona euro tappoġġa l-isforzi tal-Greċja u nisħaq eh, li għal dawk li eh, jgħidu li l-Unjoni Ewropea qed timponi awsterità fuq il-Greċja li l-pajjiżi tal-żona ewra u l-IMF ħajatu 130 biljun eh, iżjed minn l-ewwel pakket ta' 110 biljun ta' eh, self ta' interess baxx biex ikun ukoll kienet eh, biex tnaqqas id-dejn b'70% lill-banek privati. L-appoġġ għal Greċja tirrepreżenta l fuq minn 100 fil-mija tal-GDP Situazzjoni minna dal-appoċ kun ħafnar, imma għanna bżonnu koll agenda eh, b'saħħitha għal tkabbir ekonomika biex għal vestiment barrani u biex waslu eh, għal tkabbir fl-ekonomija grega. L-Kommissjoni ċit eh, mitluba biex toffri għajnuna teknika l-Greċja biex tasal għal da. Il-mexxejja tal-żona euro u rew l-impen tagħhom biex jagħmlu valutazzjoni tal-firewalls ta' ESF fil-grupp euro. U fl-istessin ħajżidu l ħlas eh, eh, għal-RSM. Matul il-Kunsil aħna eh, kena kwistjonijiet oħra, ħafna kwistjonijiet oħra li stajna niddiskutu li aħna l-Serbja tajnija l-status ta' kandidat tal-Unjoni Ewropea. Huwa u riżultat tal-sforzi kbar li saru minn żewġ naħat u l-ftejm u kol Belgradu u Pristina. Nisperaw li jippermetti li Serbia tamel sforzi addizjonali biex tirrispetta l-kriterji ekonomiċi u politiċi għal bħalx jissir membru tal-Unjoni Ewropea fl-istess jien tkompli tappoġġa eh, il-politika ta' ġirin tajba fil-Balkani ta' polet Nisperaw li kunem eh, normalizzazzjoni eh, aħjar fil-relazzjoni Belgradu u Pristina dwar Eh, l-applikazzjoni għal Schengen aħna xtaqna l konsil tlabna l-Konsil biex jistudja dawn u li kunem eh, miżuri li meħuda biex jgħinu fis suċċess fuq is-Sirja li qed tiffaċċa sitwazzjoni verament disastruża. Eh, fokajna fuq tliet aspetti ewlenin tal-kriżi. L-aspett humanitarju aħna tlabna li kunem waqfin immedjat Eh, fil-violenza kontra ċivili u abbużi ta' dritti ta' bniedem. U għadna li dawk li huma responsabli nżommu għam responsabli u għandu jkun hemm aċċess eh, għal eh, għajnuna umanitarja mill-Unjoni Ewropea. Mill-lat pilotika, politiku, aħna għetna pressjoni, għanżidu pressjoni fuq ir reġim ta' Sirja u tlabna l-Kunsel biex Tifokka fuq ċerta miżuri ta' restrittivi. Tlabna l-President Assad eh, eh, jitlaq minn postu sa' kemm darba jkun hemm eh, miżuri ta' tranzizzjoni biex natu għajnuna. L-għad diplomatiku appoġġajna l-sforzi tal-Lega Arbija u ta' Kofi Annan u l-grupp ta' ħbib tal-poplu Sirjan u ħna tlabna wkoll l-membri tal-Kunsil ta' Sigurtà tal-ġus maqda, specialment Russja u ċina, biex waqfu il-violenza. Aħna niftakru li ma nistawx naġixxu forma deċiżiva minar minar ma jkun hemm mandat minna tal-ġus maqda. Din l-opinjoni kienet appoġġata forma unanimi din hija prova, nfakkarkom li hemm ħafna iżjed politika eh, barranija komuni minn dak li ħafna jasbu fuq il-Libja, fuq Sirja, fuq il-ġirin tal-nofsinar, eh, ġifiri postijiet li zviet eh, perikoluzi, 27 għet jaħdmu fl-imkien. Dan huwa fatt li ħafna nis jitraskuraw. U biex nispicċa, eh, kellin l-kapit ta' stat ta' 27 Eh, pajizi talbuni li kompli bħala president bħal sentej u nofs U apparti minn dan, 17 talbu li jiena nkun president tal-Euro Summit. Eh, Ekin ħasul qoddim mux sorpriza li l-ewel priorità ħatkun l-ekonomija. Dak hija il-bażi tagħna, għandna bżonn bażi ekonomika aw b'saħħita biex inkomplu nżommu l-mudell soċjali li għandna. Naslu għal livell li ta' impigi għal żgħażagħ huwa l-unika forma, huwa l-unika forma li wieħed ikollu rwol fil-dinja li huwa igwali għal potenzjal tagħna. Kollegi, huwa privileġġju privileġġalija li jiena nkompli dan ix-xogħol tiegħi f'dan il-moment deċiżiv għall-Ewropa. Grazzi. Grazie ħafna, jgħat il-President. Grazie ħafna, President Ramalina. Poi essa naddu Sur Barroso. Grazie ħafna, Sur Barroso. Mm. Grazie ħafna, President. President, jiena ġa fraħt lil President Rampoj għal li ġin nominat mel ġdid jiena u għek nishtiq ringrazzjament ta' xoll li għamil daw s-senti u nofsi għaddew. Jiena eh, nistanna bil-ħerqa biex inkompli naħdem miegħu eh, biex ikonna l-Unjoni Ewropea iżjab saħħita, iżjab saħħita ċittadini tagħna u fl-istess ħin iżjab saħħita fil pija tad-dinja il-President tal konsil ġa tkellem dwar il-ġara fil-kussjoni ta' esterna, specialment il-situazzjoni fil-Sirja u fl-Iran, u kif ukoll id-deċiżjoni importanti ħafna li tagħti status ta' kandidat lis serbja Jiena ħati għaj nixtieq nisħaq fuq eh, ċerta elementi li juri li l-Unjoni Ewropea forsi qed Id-dur eh, kantunera biex najdu hekk lejn stabilta u t-kabbir ekonomiku. Hemm inqas tensjoni dwar iż-żona era. Imma eh, għadna maħriġniex mill-kriżi, dan huwa definit, imma s-sitwazzjoni għadha fraġili. U aħna rridu nkomplu x-xogħol tagħna eh, u nsaħħu il-firewalls. Dan huwa Eh, element essenzjali fil-governanza msaħħa eh, ekonomika tagħna. Kif qatt qabel il-President il-Parlament nifokaw mhux biss fuq ġestjoni fil-żmien qasir tal-kriżi, imma anki it-tkabbir ekonomika fit-tul eh, li huwa sostenibbli u li huwa inklusiv Eh, l-offol tal-ġejjini. Dan huwa u jibqa l-ewwel eh, għan tal-strateġija tal-Unjoni Ewropea. Huwa fil-offol tal-approċċ komprensiv li hemm fil-roadmap għal stabilità u tkabbir ekonomiku li jiena prezentajt f'Ottubru lil dan il-Parlament. Dan l-approċ qed ikollu żed u żed approċ u l-Kunsill Ewropew kien pass fid-direzzjoni tajba. Allura, għalla volja hemm ħafna affarijiet li għad nagħmlu. Fil-progress fil-summit kien hemm progress ħaf kbir lej elementi importanti. Fempju ftejn biex ikun hemm risposta għal problemi tal-Greċja, it-tieni li jkun hemm stabilità eh, finanzjarja u t-tielet li jkun hemm tkabbir ekonomiku li joħloq l-impjegi billi jkun hemm inizjattivi konkreti li huma fokati fuq investiment. Nibda bil-Greċja. ċerta nies qalu li l-Greċja mhux ħatasal. Għaliex il-Greċja m'għandix tkun kapaċi tagħmel riformi li għandha bżonn biex tkun kompetittiva. Naħseb li huwa possibbli. Il-Gvern Grek u l-Parlament Grek jaħsbu li huwa possibbli. Il-deċiżjoni juri li hija possibbli. Il-priorità huwa li nagħmlu l programmi jiffunzjona. Dan huwa l-xogħol tagħna li nappoġġaw il-poplu Grek u l-Istat Grek. Eh, ġa qed tieħdu miżuri konkreti. Flimkien ma dawk involuti jiena kelli taħdidiet mal-Prim Ministru Papademos u t-tim tiegħu dwar biex ikonna deċiżjonijiet li jwaslu għat kabir ekonomiku, kemm jista' jkun malaj. Kif rajtu mill-trati għaj, aħna ftemna li nifokaw fuq ċerta prioritajiet. Intejbu l-impig fost iż-żazah, ikun hemm ambjent favur il-negozju li nagħtu likwidità lill-SMEs, li neħħu l-xkiel għal eh, l-użu tal-fondi strula. Dan huwa aspetti fejn nistgħu nagħmlu progress u fil-ġemat, u mux eh, xur jew snin. Il-taskur tal-Komissjoni eh, edemmek ta' Hoximbaħ biex eh, fuq il-post biex titkellem dwar miżuri konkreta mal griegi U l-biraħ kelli laqqa mal-President Oyer tal-European Investment Bank biex naraw kif l-appoċ għal-Greċja ikun iżjed effikaċi. Fil-ġemat li ġejjien għandi l-intenzjoni li nippreżenta fl-imkien l president Ren eh, komunikazzjoni fuq eh, tkabbir ekonomiku impiegi għal Greċja nieħdu nota ta' dak li sarġa u nistabilixxu l-prijoritajiet għal ġejjini kifatt fil-roadmap tal-stabilità u tkabbir nsibu soluzzjoni eh, durabbli hija importanti ħafna għal Greċja ma jkella ma jkonniex fiduċek, ma jkonniex fiduċa, ma jkonniex kabri ekonomiku u impigi. Onorevoli membri, il-firma tal-trattat u stabilita u kabri ekonomiku huwa impenċar eh, għal-convergence. Eh, Dan huwa mhux il-mekanizmu forsi Eh, dak li konna nazlu aħna nħabba natura intergovernamentali imma ġie firmat minn 25 minn 27 stat membru. Dan huwa dikjerazzjoni politika li l-euro mhuwiex biss il-moneta ta' ċerta pajjiżi, imma l-euro huwa il-moneta tal-Unjoni Ewropea. Huwa messaġġ politiku ċar dwar il-fatt li l-euro huwa irreversibbli, ħaġa li ġiet eh, mill-qwa tajjeb mill-investituri fl-Ewropa u barra. Huwa Il-kultura ta' stabilità finanzjarja li hija l-bażi għall-Unjoni Ekonomika vera. Flimkien ma' six-pack u l-mekkanizmu Ewropew ta' stabilità huwa pass importanti f'dan il-proċess. Huwa vitali li dispożizzjoni tkollha jkunu allinjati mal-liġi Ewropea kemm jista' jkun malaj. Il-stati membri li firmaw il-kontrat qablu li integraw il dispożizzjonijiet tal-trattat fil-trattat eh, Eh, fil-liġi tal-Unjoni Ewropea f'ħames snin. Eh, mbagħad ukoll ħajkun hemm tupek ukoll biex id-dispożizzjonijiet tal kompact fiskali jiġu implementati taħt il-liġi komunità. Ġifieri ukoll flimkien bil-parċipazzjoni attiva tal-Parlament. Evidentement dan il-ftehim u probabbilment m'għandux ikopri l-elementi kollha ta' Unjoni e- Ekonomika u l-kwestjonijiet miż importanti su interni u nkella eh, koezjoni soċjali, territorjali u ta' tipiħor. Dawn nistaw namlhom aħjar minn perspettiva komunità fil-qafas ta' trattati eżistenti tal-Unjoni Ewropea u bl-istituzzjonijiet tal-Unjoni eh, Ewropea u l-metodu komunitarju. Onorevoli membri, l-implementazzjoni tal-Agenda eh, 2020 għal tkabir ekonomiku u impiegi eh, eh, fisser li l-istabilità finanzjarja hija essenzjali, indispensabli ma mhux biżejjed. Kif għandna diversi drabi għandna bżonn stabilità finanzjarja, ma fl-istess ħin għandna bżonn ukoll il-tkabbir ekonomiku, għandna bżonn it-tnejn. Eh, kif ir-roadmap qalet hemm diversi elementi għal tkabbir ekonomiku li, li, li inkludu li kunem riformi strurali, eh, suħwaħdini, li kunem investimenti fokat, li kunem u koll zida fil-kommerċ ma swieq barranin. Fuq daw il-punti għat il-Konsell Ewropew li l-Stati membri jridu jagħmlu iżjed xogħol biex eh, eh, naqsu il-differenza li hemm bejn il-volontà politika u d-deċiżjonijiet li jieħdu fuq il-post. Mhux nitkellmu fuq 20-20 biss f'ġustus libsis fil-Konsil. Għan nitkellmu fuq da u nimplementaw f'kull livell, anki fil-raġuni, fil-soċjetajiet tagħna. U jiena għad forma ċara li għandna bżonn perspettiva ta' inklużjoni soċjali. Għax hemm ċerta sitwazzjonijiet fej ikun hemm tiżida eh, fil-pempju fil-faqar b'ħafna stati membri. Jiena għad sħat li l-riforma strutturali għandu jkun eh, għandu jkun aċċettabbli mhux biss politikament imma anki soċjalment Il-dialogu soċjali huwa essenzjali, għalhekk jiena dajt importanza kbira li jkun hemm eh, summit soċjali fil-livell Ewropew, jkun hemm dialogu soċjali bej minn ħaddem u l-unions fil-livell nazzjonali. Dan huwa element wieħed biex nuru li dak li qed nieħdu l triq li qed nieħdu huwa waħda ġusta fej il-piżijiet qed jiġu mqasma sew. Stensa dux sitxa kienet motivazzjoni essenzjali li fuqa bazajna il-proposta għal Financial Transactions Act. Eh, l-aħħar tkun kunsel eh, li saħu li tassazzjoni hija essenzjali għal proċess ta' rkupru. Il-ċifri reċenti juru li daqs triljun euro jintilfu kull sena inħabba l avazjoni fit-taxxa jew li jevitaw it-taxxa. Meta tqabbilha jekk tqabbel dan il trillion euros dak li għanna bżon biex nikkonsolidaw il-budgets u ħafna problemi probabbilment ikunu jistaw solvutu jekk namlu nixbruħ dal-flus. Għanna bżon li l-Komissjoni taħdem fuq miżuri konkreti biex nsaħħu il-pożizzjoni tagħna għall-evażjoni tat-taxxa u l-frodi. Imma l-Istati membru wkoll għandhom Eh, ruol importanti fil-level Ewropea. Mem nebda raġuni li biex l-indumu biex eh, eh, direttiva dwar savings u negozjaw ftejm dwar tassazzjoni ma' pajjiżi terzi. Dan huwa eżempju ċar tal-spazju ta' implementazzjoni li m'għandniex l-implementation gap affarijiet li deċiżjonijiet li jittieħdu li mbagħad ma jiġux segwiti ma jkun hemmx segwitu għalihom fil-Stati membri. Onorevoli membri, għat li il-programm biex naslu għal eh, tkabir ekonomiku huwa Ewropa eh, 2020 eh, u dan huwa fil-qafas tal-Multiannual Framework. Il-budget huwa wieħed għal l-investiment. Nispera li kolkom dibattitu kostruttiv ma' l-Stati membri. Il-Parlament ħadet din il-pozizjoni, ħad gostu kol li il-Project Bonds għall-izvilupp infrastrukturali eh, ġewa ċattati u ftejmu kol fuq il-broadband. Flimkien ma' azzjoniet prioritarji, per eżempju, naċċelleraw eh, xifti inizjativi taħt il-survey eh, annwali u li nkomplu naħdmu fuq suq waħdini ħajħolqu impiegi u jwaslu li l-Europa tkun iżjed kompetittiva. Iż-ċittadini jridu eh, azzjoni li tagħmel differenza f'ħajthom. Il-Kommissjoni qed tieħu azzjoni biex biex tnaqqas il-qat fost iż-żgħażagħ u tagħti appoġġ lill-SMEs. L-SMEs huma r-risposta li għandna bżonn eh, biex noħolqu iżet impjiegi fl-Ewropa. Eh, teams tal-Kommissjoni marru fit-tmien stat membri minn dak iż-żmien u f'kull każ kooperazzjoni mill-qrib mal-amministrazzjoni nazzjonali huma sabu manieri biex ikunu jistgħu jgħinu biex ikun hemm iżjed żgħażagħ eh, jaħdmu. Onorevoli membri, nagħlaq billi intenni li aħna issa avanzajna ħafna biex noħolqu kundizzjoni iżjed stabbli biex nagħmlu xogħol li għad baqa eh, biex nagħmlu qudiemna. Dak li rridu mhux drama dwar l-euro u iżda xogħol eh, u determinazzjoni biex nejnu l-ekonomija eh, Ewropea soċjali. Il-modell Ewropew huwa dak imma għandna bżonn Ewropa iżjed kompetittiva li tagħti eh, eh, stabilità, tkabir ekonomiku, solidarità wkoll. Grazzi. Vielen Dank, Barroso. Grazzi ħafna sur Barroso issa għal IPP is-sur Josef Dol għandek 5 minuti sinjur. President tal-Konsil, President tal-Kommissjoni, U President tal-Konsil jena nifraħlek għall nomina tijak, il-ħatra l-ġdida tijak u għal dawn is-senti u nofs li ġejjin nawguralek għax għandna bżonn iktar xogħol biex konna tkabbir u iktar xogħol fl-Ewropa. Fuq il-kriżi nitkellmu fuq il-fatt li aħna il-finanzi pubbliċi rridu nsaħħuhom, il-fatt li l-għaxarti jimilu firmajna dan il-ftejim rajna li kien hemm qbil bejn l-istati tal-Unjoni u minn il-firmatarji iridu jkunu sta sinċiri u anki disciplinati. Kulħadd jaf imma li mux dak li importanti mhux biss huwa li tiffirmah il ftejma ma li t-implementaħ. U hawnhekk għalhekk irridu li komissjoni kummissjoni fuq dan tagħmel xola. Aħna nafu kif il-patt ta' stabilità ma ġiex rispettat mill-istati membri l-kbar, kulħadd jiftakar li ċertu presidenti tal-Kummissjoni kienu qalu li kienu eh, anki eh, ma, ma jfissru xejn. Għalhekk is-six-pack u two-pack huma ovvjament eh, tajbin imma rdu noqogħdu attenti li dawn jiġu implementati. Umbagħad fuq il-kriżi irridu naraw li huwa importanti wkoll li jkun hemm eh, tkabbir sostenibbli u anki li joħloq postijiet tax-xogħol. Fuq dan eh, ma tantx imxejna l qudiem minn dubrit il-kriżi, il-Kunsil ta' Jannar eh, ta' ruħu biss laqqas biss jikkoordina x-xogħol bejn l-istati membri hemm ħafna inizjattivi minnaħ tal-Kommissjoni li jkunu aħjar kieku. Il-Kommissjoni iddaħħal proġett iktar iktar li jintegra dawn il-linji ta' politika ta' tkabbir. Hemm ħafna stati membri li e, japplikaw ir-regoli, jirrispettawhom u għalhekk il-Kommissjoni trid tara li min ma jagħmilx dan e, e, tisforzaħ biex jagħmlu. Għanna dawn il-linji li eh, meta nitkellmu per eżempju fuq is-suq eh, fuq is-suq intern, aħna rajna li kellna l-20 anniversarju tal-suq uniku imma għadba ħafna ħafna u intoppi biex dan ma jaħdimx sow iktar minn xi 150. Hemm bżonn li regoli li jiġu deċiżi jkunu wkoll jistgħu jiġu implementat kif suppost ikun hemm ukoll skadenzi biex dan is-suq intern verament kunu nistgħu nilħu. Dan din hija ħaġa urġenti u kif dejjem namlu hemm bżonn li nimxu ftit ftit bil-qajla l-qajla il-qudiem Is-settur terzjar ukoll li tant huwa importanti għall-ekonomija tal-Ewropa huwa importanti met nafu aħna li l-prezzijiet jivarjaw ħafna xi kultant tal-mediċini jmorru mill doppju kien hemm triplu għal eh, ukoll għal eh, trattamenti mediċi u anki l-assikurazzjoni u eh, biex wieħed iħu edukazzjoni fl-università. Hemm ħafna diskrepanza, veru li ma nistgħux nagħmlu kollox f'daqqa imma hemm bżonn li jkollna inizjattiva leġislativa ġdida li tkopri għaxar setturi ta' dan is-suq intern nridu kon li tkellmu fuq l-investimenti li huma importanti għal tkabbir fuq dan is-suġġett tajjeb li fil-budget tal-Ewropa tas snin li ġejjin irrid ikun hemm parti li tħussib dawn l-investimenti għat tkabbir nafu li xinuma l-problemi tal-budget għalek irridu iktar nifokaw fuq eh, dawk il-fondi li jeżistu diġa u naraw li mux noħorġu iktar risorsi imma nużaw dak li iktar tajjeb il-fat ta' eh, multiplier dejjem aħna nistaw konna 5 eh, euro ta' investimenti jaraw fil-qasam tal-enerġija per eżempju kienem 22 biljon ġew ġenerati. Iċ-ċittadini tagħna illum għandhom bżonn tax-xogħol. Ix-żazax tagħna għandhom bżonn isibu xogħol. L-ekonomija tan għandha bżonn tibda tikber bil-mod il-mod biex imbagħad dan it-kabir ikun iktar sostenibbli. Il-patt tat-taxxi fiskali huwa importanti. Hawnhekk sur President tal-Kummissjoni għandek raġun tgħid li dejjem irridu niġildu biktar ħeġġa l-evażjoni fiskali. L-istatistika li għandna verament tal-biża il-fatt li aħna dan dan il-budget u l-investimenti dejjem irridu naraw li joħloq iktar kabir, iktar xogħol. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sur Dol. Issa għal eh, Soċjalisti u Demokratiċi, Sur Sloboda, għandek ħames minuti, Sinjur. Grazzi ħafna, President. L-ewwel nett nixtieq jiena wkoll nifraħ lil President Van Rompuy għal fatt li ġi maħtur mill-ġdid fil-pożizzjoni tiegħu naf li għad baqanna ħafna xogħol xi jsir nishtiq u kon nifirħu l-Kunsila deċizjoni dwar is-Serbja. Naħseb li din hija deċizjoni tajba, pozittiva kemm għas-Serbja, kemm għal-Kosovo u kif kollha reġjun kollu. Imma ma kienx hemm deċiżjoni pożittiva fuq iż-żona ta' Schengen għal Bulgarija u r Rumanija. Naħseb li n-nies ta' dawn iż-żewġ pajjiżi jixirqilhom jkunu parti mill-żona ta' Schengen u nispera li dan isir mill-aktar fis kienem eh, aħna nafu xqal is-sur Sarkozy, dwar il-Schengen. Eh, aħna eh, dej issa rridu nerġgħu nibdew nuru l-passaporti tagħna kull darba niġu Strasberg. Ħafna nies diġà qed jerġgħu ifittxu jagħmlu l-passaporti għax jafu li biex jiġu Strasberg rridu jerġgħu joħorġu dawn il-passaporti. Kif qal il-President ta' Franza, xqiet ixekkel eh, il-riforma ta' Schengen. Eh, eh, m'għandux raġun jgħid li aħna qegħdin mhux qegħdin nimxu l qudiem imma naħseb li ju qed jara li se jkun hemm mhux se jkollu rebħa mill-ġdid għall-elezzjoni preżidenzjali u qed jara fuq xiex se imexxi ftit l-attenzjoni. Kollegi, Issa nixtieq indur lejn l-affarijiet ekonomiċi jiena qrajt f'gazzetta Ġermaniża dan eh, eh, l-intervju fuq dak li li għandu xaqsam ma' demand u supply il-persuni li qed jixtru l-prodotti min huma dawn irridu naraw li s-sistema tejn li dawn in-nies li għandhom il-flus u jixtiequ jonfquhom irridu wkoll ma rridux ninsaw dawk li m'għandhomx flus biex jixtru fis-soċjetà tagħna. Um, forsi ta' min nerġaw infakru dak x'kien qal Bela Fonte. L-Ewropa tagħna rridu imbidluha aħna mhux dejjem moħna biss fil-domanda, ħafna drabi nkunu qegħdin naġixxu bil-maqlub meta naraw biss biex kif nejnu l-pajjiżi bħal Greċja u bħal Spanja. Minn flok niġbru ktar taxxi qegħdin inbaxxu it-taxxi. Fuq ix-xogħol aħna tlifna kollox hawnhekk ma reġixxejniex eh, blaġla imma Sur Van Rompuy, kellek raġun mill-2008 rajna li l-qat fost iż-żaza kompla jola far fil-fat x'set ngħidulhom iż-żazax tagħna qed naraw li n-nies iż-żazax tagħna qed jemigraw lejn postijiet bħall-Arġentina pereżempju. Naraw li n nies qegħdin jaħdmu u jaqilgħu iċ-ċiċri. Għanna ġenerazzjoni sieħa ta' nies li qegħdin jaqilgħu inqas minn elf euro fix-xar. X'wieħed jista' jgħidilhom il dawn iż-żgħażagħ tagħna? Jiena naħseb li għandna bżonn ċertu garanziji għax-xogħol u għall-edukazzjoni. Iva, inti semmejt li din hija responsabilità nazzjonali għandek raġun tgħidek imma jiena u l-grupp tiegħi Irridu verament niżguraw li dawk l-affarijiet kollha li għandhom xi mażaża nissigurawhom L-edukazzjoni, ix-xogħol l-ġejjini tagħhom dan huwa l-qofol tal-mudell soċjali Ewropew. Forsi l-isqarrijiet tal-President tal-ICB ma ġewx miftema mifuma tajjeb. Aħna ah, il-modell soċjali fl-Ewropa veru li jrid jiġi riformat, imma rridu insaħħu din hija parti integrali mill-identità tagħna li rridu nżommu għaddejjem fuq saqajja. Biex nagħlaq, kollegi, hemm ċertu resistenza għal riforma b'mod ġenerali, fil-popolazzjoni b'mod ġenerali. Nistgħu naraw li il-mod mhux li ta' kif irridu nagħmlu riforma mhux qed ikun effettiv kif sur Van Rompuy għal dwar l-evażjoni tat-taxxa, meta wieħed iqis dawn l-istatistiċi jara li hemm affarijiet li huma ħżiena fis-sistema. Irridu nirrekonoxxu dan il-fatt, dan ikun l-ewwel pass, il-pass it-tajjeb ma għax meta nies jindunaw li aħna nixtiequ li konna linji ta' politika iktar ġusti, ikunu l-estimbat jaċċettaw ir-riformi li hemm bżonn nagħmlu biex naslu. Issa ma nistawx ninsow il-dan il model soċjali Ewropew. Ma jistax ikun aħna fil-grupp soċjalista se nagħmlu minn kollox biex niddefenduh. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna sur Svoboda. Inti is-sur eh, Qodi għandu qed jrid jagħmilek mistoqsija. Sur Sloboda, inti orejtna l-passaport tiegħek meta semmejt il-Nikola Sarkozy u kol. Xtaqt insaqsik, inti taf li Nikola Sarkozy dejjem id-defenda Schengen. Tafu dan? Inti taf li Nikola Sarkozy ma jirriċ neħħieħ il-Schengen, imma jrid isaħħaħ il-Schengen. Inti taf kif taħdem eh, il-frontiera il bejn il-Greċja u t-Turkija? Inti taf? li fil-fat ma jistax ikonna libertek ma jkunix sigurta? Għalek, nġi għal-mistoqsija tijaj. Sur Slovoboda, inti, iva jew le, inti taħseb li Schengen qed jaħdem tajjeb, qed jiġi maniġija tajjeb? Ħalli ngħidlek, kull darba li jiena ritnur il-passaport tiegħi dejjem jiġi f'moħħi Nikola Sarkozy. Iva, veru, s-sigurta u Schengen imorru it fit. Ma jistax ikollok wieħed minn liħor. Imma għaliex meta għandek il-Bulgarija, Rumanija diġa qed jirrispettaw ir-rekwiżiti, għaliex mhux qed inħalluhom jissieħbu? hawnhekk dawn il-pajjiżi il-frontiera tagħhom hija sikura, ġifri għandhom id-dritt li jkunu jiffurmaw parti miż-żona ta' Schengen. Ma jiena naħseb li il-mod kif e, jiddubida dan kollu sur Sarkozy huwa ħażin naħseb li rridu nirrikonoxxu l-fatt li Schengen ħadem fl-Ewropa li huwa ħaġa tajba tajjeb li fl-Ewropa il frontiri m'għandhomx jeżistu. U dan irridu li jifhem is-Sur Karkozi jiena niddefendi dan kollu niddefendi l-libertà u s-sigurtà. Grazzi. Issa għal-liberali u demokratiċi is-Sur Giver Hofstadt. Sur Odi, kif qal is-sur President Sarkozy, meta aħna nattakkaw il-sihba tagħna ta' Schengen mhux tajjeb jiena. Nixtieq ngħid li tal huwa l Pen jew Sarkozy min-naħa tal-lemin estrem qatt ma rajna xi ħaġa bħal din tiġri ġifieri President ta' Franza li juża dan it-tip tal-lingwaġġ jagħmel dawn l-attakki. Din il-problema li għandna qudiemna llum. Mela, nerġa' lura għad-dibattitu li għandna qabel li kellna l-intrużjon ta' Sur Odi. L-ewwel Sur Van Rompuy President Onorpoj, jiena u koll nifraħlek il-kommenti tal-Konsilli Ewropej dejjem ikunem ħafna minnom jiġu u jmorru daw. Imma hemm ċertu jisu ma qed nagħmlu xejn, isna qegħdin eh, ma tantx nereaġixxu inti taħseb li l-sforzi ta' Sur Monti Sur Arkoj verament wasalna issa li l-krizi spiċċat, li l-krizi fiskali ma diċmana u li da' dizastru issa eh, spiċċa xanna zoċ eh, fondi li edin eh, isalvaw kollox bi 750 miljon, jena naħseb il-realtà hija kompletament differenti qed naraw iktar u iktar em, problemi fil-banek għax is-sur dragi ħareġ iktar flus. Il-flus ġodda ġifiri triljun ta' euro iktar. Ma naħsibx li din hija soluzzjoni strutturali vera, din tista' forsi salvana għal ċertu xhur, għal ftit xhur, għal ftit ġemat, imma mhix is-soluzzjoni aħħarija għal din il-kriżi. Aħna nafu x'inhija l-soluzzjoni strutturali għanna bżon naraw kif sensibu l-kaptu tal- il-debiti li għanna. Jena kont l-Istati Uniti u nafu kif x'qegħdin jgħidu hemmhekk. Fl-Ewropa biss mhux qed narfu dan kollu. Nafu x'inhija il-soluzzjoni li sibu kaptu ta' debiti ġifri iktar minn 70% biex ikonna inqas eh, rati ta' interess għaraw ġifiri x'tista' tagħmel il-Ġermanja biex inkunu kol konformi ma' trattati. Qed nitkellmu fuq fondi ta' 2.3 triljun bħala firewall, imma jekk inti tpoġġi rescue funds kollha, flimkien inti kemm qiegħed tneħħi n-nar, mhux qed tagħmel imblok għan-nar, qed titfih biss darba, mhux qed ikollok firewall. Ġifieri għall-problemi tal-Italja u ta' Spanja għandek bżonn font eh, li nedulu Redemption Fund. Ma nis nistawx naddu leġislazzjoni ġdida dwar il-krizi jekk ma naħsbux dan f'dan kollu. Sur Van Rompuy, Sur Barroso. Issa tejn fuq is-Sirja. Il-biraħ instabu 47 em, katavru ta' f'ħoms għal darboħra. Nisa tfal li kienu torturati em, kienu maħruqa kofjenan għedinna li isna li f'Damaskus mhux qed jaffaċċjaw ir-realtà jiena naħseb wasal iż-żmien li aħna wkoll nagħmlu xi ħaġa verament. Ejja inwaqfu titjiriet lejn Damaskus lejn is-Sirja, ejja inwaqfu in-nies li jmorru hemmhekk, ejja naraw li Um, kif qed jagħmel is-sur Obama, is-safe corridors naraw verament li nejnu l-armata li trid tillibera s-Sirja irridu namlu xi ħaġa bħalissa qegħdin ma mhux qegħdin namlu xejn. Ejja fl-aħħar nitċaqalqu, ejja biex ma naraw li ma jkollniex Srebrenica, Sudan jew Rwanda ġdida fis-Sirja, għax aħna nkunu qegħdin eh, ma nagħmlu xejn ikonna ikonna responsabilità għal dan kollu. Grazzi. Is-sur dol. No, no, no, no. Je veux simplement connaître. Jena, xtaqt inkun naf il-reazzjoni tal-ħabib tiegħi gi għax issur Sarkozy fil-gvern tiegħu mandu l-ħadd mill-Front Nazzjonal. Imma fil-Olanda din tiġri. Ġifiri realtà hija hekk. Għalhekk meta Nelly Creuse qalet li il-Greċja trid toħroġ mill-euro, eh, Sur Verhofstadt għatma eh, ikritika dan, jiena naħseb, Sur President, jien kont l-ewwel persuna li id-denunċjajt il-silenzju tal-gvern Olandis dwar il-siti eh, tal-internet. U sur dol infakru jien li huwa huwa gvern ta' dem, demokratiċi eh, ma' liberali li għandu l koalizjoni jina ma' nafx jekk is-sur dol kien ċempillux is-sur Maxim Deral dak iż-żmien. U jina ngħidlek jina l-lum kelli rizoluzzjoni għax is-silenzju li eh, hemm fl-Olanda ma nistax inkomplu nittolleraw imma nafu li Sur Sarkozy bil-kontra da ħlif krim mux qed nisimgħu minnaħa tiegħu. Grazzi ħafna. <coughs> Kell amitier. Eh. Eh. Grazzi ħafna. Issa nadil kelma l-onorevoli. Kollegi, Sur Von Rompuy, jina ma nafx għandix nifraħlek, jew inkella naraw aħna fix edin nifirħu li nfusna. Issa naraw, naraw li t-tini mandat jgħat ma jkunx eżat kif tiħdim fl-ewwel mandat, ikun differenti. Fuq Schengen, nishtiq neċaħġa ħaġa sempliċi ħafna, l-Ġermanja u Franza, fil-Kunsill għamlu xolom. Għet nitkellmu fuq dan aħna li ngħidu rridu nirriformaw l-affarijiet u għal Greċja sur Odi Kiku aħna ma noqodux li provokaw in-nies ta' Turkija, mela forsi eh, nalħu ftejim magħhom biex anki ikun hemm frontiera ma' pajjiżhom li tkun iktar sikura. Imma dawn qed jilabu l-istess karta li qed nilabu aħna. Għalhekk forsi hemm bżonn naraw kif il-frontiera bejn il-Greċja u Turkija nistgħu insaħħu jekk ikonna relazzjoni ma' Turkija ma' dan il-aħħar pejjiż. Issa, nixtieq nitkellem dwar il-kriżi l ewwel nett. Jiena verament naħseb li din l-istorja tar-regola tad-deb jew nadotta jew konna nadotta waħda tribleġi finanzjarja soċjali u li li għandha x'taqsam mal-ambjent ukoll. Jiena m'għandix xejn kontra regola finanzjarja imma jekk din ma tkunx ukoll abbinata mas-soċjali u l-ambjentali ma naslux. Ma naslux għal ġenerazzjoni tal-ġejjini tagħna fuq din ir-regola tad-deb. U għalhekk dak li rridu nagħmlu illum huwa li jkollna pjan tar-kupru verament li nifu fuq saqajna. Erba, eh, iktar minn erba' eh, telef eh, biljuni biex aħna nejnu l-banek il-Marshall Plan u kol nafu kif kien minna kol tal-Amerika. Eh, mux qed nitkellmu fuq 4000, qed nitkellmu fuq 800 eh, eh, biljun hemm bżonn li aħna narfu x'inija l-isfida biex naħorġu minn din il-kriżi. Mhux nirrikorru għal-austerita biss li tkompli toħno in nistana Imma illum verament irridu insalvaw is-sistemi eh, wara li salvajna s-sistema finanzjarja kif se nsalvaw ċittadini tal-Ewropa. Jiena naħseb li din hija xi ħaġa sempliċi biex nifmuha. Jekk aħna konna kapaċi nsalvaw il-banek issa kif se nsalvaw il-nistana bżonn flimkien mal-Bank ta' Investiment Ewropew verament naraw li konna eh, eh, ekonomija li nwaqfuha fuq saqajja verament fuq l-evażjoni ta' taxxa. Irridu nkunu onesti, jekk inkomplu bil-kompetittività fiskali fl-Ewropa mhux se naslu. Ħantikom eżempju. Fl-Irlanda hemm Facebook u Apple, fil-Lussemburgu hemm Amazon u Google. U il-flus joħorġu mill-Ġermanja u minn Franza imma mbagħad it-taxxi narawhom f'dawn il-pajjiżi għax it-tax mhumiex l-istess fil-pajjiżi tal-Ewropa. Bekk irridu nattakkaw l-evażjoni jekk verament rridu naslu fuq dan il-pont, fuq dan il-pont rridu nejdu kol il-banek li jaħdmu fl-Europa jekk miex Ewropej jew inkella tal-Iżvizzera jridu bil-fors jiddikjaraw dawk il-klijenti tagħhom li jkunu qegħdin idaħlu jaħdmu mal-banek tagħhom. Dak li jagħmlu l-Amerikani mal-UBS e meta kien hemm il-flus tal-Amerikani fil-Iżvizzera hemm bżonn li l-banek eh, nimponu fuq il-banek li jagħtu informazzjoni fuq il-klijenti tagħhom. Is-sigrid bankarju hemm bżonn jispiċċa. Jekk naslu nkunu qegħdin nagħmlu pass il qudiem biex neħu l-evażjoni tat-taxxa. Jekk ma nagħmlux dan, mhux se naslu. Nishtiq nitkellem fuq il-Bosnija u Belgrade issa, ma naqbilx ma'kom. Jekk aħna ma nagħtux eh, ċans lill Bosnija,

il naraw il min kienu responsabli tal-gwerra, min kienu il-responsabli, min kienu l-vitmi, jiena moralment nara li huwa inġust jiena minix kontra il-fat li naħdmu ma' Serbia, imma jekk ma narawx eżattament il-ftejim li kienu saru qabel, mux tenaslu. Issa, fuq dak li għal-giver Verhofstadt għandu raġun hawn u nagħlaq hawn. Hemm bżonn verament nagħmlu xi ħaġa fuq is-Sirja. il sirja hija iżolata ma nistawx aħna nibqaw idejna fuq zaqna ma namlu xej. Hemm bżonn noħolqu dan il-humanitarian corridor biex ngħinu dan il-pajjiż il-president qed iwaqqaf il-kellim. Il-massakru qed ikompli u aħna għadna bidejna fuq zaqna ma nagħmlu xejn. Jiena m'għandix soluzzjoni imma illum hemm bżonn niffaċċjaw il-problema reali. Frazzjon der Konservativen. Grazzi ħafna sur Kombendit, issa fidem li sijar sur Kalħan. Grazzi ħafna sur President. Jiena dejjem qed ninkwita iktar għal din il-passività li hawn fil-kuruturi tal-Unjoni Ewropea. Ħafna jisom din jaħsbu li għaddiet il-kriżi. Fl-ħar mill-aħħar aħna firmajna trattaġid biex insolvu din kollha. Xi oħrajn qed jimplikaw li l-Unjoni Ewropea tajba, hemm xi problema forsi b'xi pajjiż tal-Mediterran li għandhom problemi finanzjarji, però trattat ħarranġa kollox. Le, l-Ewropa mhijiex edha sew għanna djufija fil-kontinent għana u trattat ġdijt u irrelevanti għal dak li mżon namlu. Hemm żewġ stati membri eh, minn eh, mill-grupp tiegħi kienu onesti biżejjed biex jgħidu illi m'hemmx punt li nfirmaw ħda trattat. Oħrajn iffirmawh però ma jemmnux li applika lihom. Qabel ma nixfet il-linga fuq trattat, Spanja u l-Olanda għallu ma kinux se jimxu mal-dispożizzjoni tagħha. Il-Kunsill Ewropew ħliet enerġija tagħha fuq trattat li mhux jagħmel differenza għal punti fundamentali u fl-istess waqt ħad deċiżjonijiet illi kundannaw il-Greċja għal ġenerazzjoni ta' faqar. Il-Greċja issa qudiema għandha prospett tal waħda mill-ikbar reċessjonijiet fl-istorja. Nuqqas fl-istandards ta' ixin eh, li għadli ma naraw bħala sa' mitletinijiet Hemm bżonn għalhekk illi nimxu u nibdew nieħdu triq ġdida sabiex Greċja kollha eh, default or, eh, organizzat sabiex eh, id-devalwazzjoni tkun tajba u salva l-ekonomija tagħha fuq meta tura ta' żmien u terġa' tibdu l-ekonomija tagħha. Meta naraw l-istat tal-ekonomija tal-Unjoni Ewropea nieħdu qata naraw li kien hemm mitra firmata minn tnax il-kap ta' stat minn tliet partiti differenti li natat il-Konsil. Kellna ċans illi nerġaw nibdew naħdmu b'mod pozittiv l-Ewropa, però l reazzjoni inizjali kienet waħda birda ħafna. Naħseb issa wasal iż-żmien sur Van Rompuy illi nifqu naġġixxu bħalli kieku l-communiqués tal-Kunsill qed jaslu fil-gvernijiet ta' Franza u l-Ġermanja Kien aħjar kiku fukajna mill-ewwel fuq aġenda li tħares il-qoddim għal kabir ekonomiku ta' veru. Forsi eh, meta aħna bejna npoġġu x-xogħlijiet fuq l-aġenda, forsi kont qed eh, tirreferi għal tiegħek biss u nixtieq hawnhekk u ukoll tal-reġajt inħtart mill-ġdid. Forsi din l-aġenda hija l-punt ċentrali tal- eh, tal-tmexxija tiegħek. Mhux dan konna mudina ħana għandna ridna rispons mill-Kummissjoni sħiħa mhux minn wieħed jew żewġ kummissarji li huma biss jifhmu bżonn isir. Forsi l-Kummissjoni trid taħdem iktar fuq eh, riforma u inqas ħin fuq il-produzzjoni ta' videos razzjali jina u koll nishtiq nikun għana remarki fuq il-President ta' Franza li jitolbu l-iktar restrizzjoni u protezzjonizmu fuq il-kummerċ, aħna rridu noħol u iktar mux għam. Apparentement il-President Sarkozy għal ukoll li għamus barranin fi Franza. Jina u koll barrani fi Franza. U jina nkun sodisfat ħafna li ma jkollix noqgħod nerġa' niġi f'dan il-Parlament lura fi Franza kta' kull xar Naħseb li għaw mijiet ta' barranin fi Franza li jkunu sodisfatti ma jgħodux jiġu hawnhekk kull xahar. Jekk dan u eżattament li jixtieq il-President Sarkozy, grazzi. Fidan kħab għonda kellen. Grazzi ħafna, Sur Kellenen. Għandek mistoqsija eh, għalik, Sur Kellenen, kjoġbok. Mistoqsija mis-sur natlek kjoġbok. Nishtiq nifraħ lill-kollega tiegħi biex jisem il-pożizzjoni tar-Renju Unit illi kieku <laughs> jitilqu l-zona euro l-Greċja u jmorlu ra drakma, però din ċertament miex il-pożizzjoni tal-kanċilju ex ċeker George Osborne. Forsi xi kollegi jaqblu miegħi oħra ma jaqblux, fis-sens illi eh, nixtieq nkun għafek jaqbilx mal-pożizzjoni tal-gvern tar-Renju li hemm iktar għaqda bżonn aktar għaqda fiskali u lil Greċja tkun aħjar barra mir-Renju jew nkellek il-pożizzjoni tiegħu hijiex differenti minn dik tal-gvern tiegħu. Eh, l-ewwel qed nixtieq ngħid li m'iniex kellim tal-gvern tar-Renju per naħseb li George Osborne għamel pożizzjoni ċara ħafna eh, il-kustjoni jekk il-Greċja tibqax fil-żona euro hija kustjoni li taqbis fidejn il-Greċja u jnaqbel ma dan il-punt. Jiena nista' naqbel jekk tibqax jew ma tibqax, però Eh, mux se noqgħod nadi opinjoni tiegħi għax naħseb li din hija eh, deċiżjoni tal-politiċi eletti fil-Greċja li għandhom jagħmluha. Jiena nemmen għalhekk fid-demokrazija nazzjonali f'dan ir-rigward. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa nistiq nadri l-kelma ah, e l Onorevoli Murphy fisem il-GU NGL. Grazzi Sur Van Rompuy. Jiena nistaġeb kull darba li inti Eh, iżżomm wiċ serju meta tgħid li l-istrateġija taħdem li qed nħor u tkabbir eh, meta aħna naraw li l-istrateġija li qed tagħmel inti għet tnaqqis tal-istandards ta' ixin, tnaqqis l istandards ta' ixin fil-Greċja u ġabet livelli baxxi rekord. Eh, Sa minnu daħal l-Unjoni Ewropea ġabet naqis fi żona euro fl-2011 u fejn inti trid tistituzzjonalizzaw l-austerità permess ta' trattat fiskali u fl-istess waqt titkellem dwar tkabib. Eh, kien George Orwell fil-ktieb 1984 qal illi eh, tnejn u tnejn jagħmlu erba' għalek fuq artiklu 3 aħna rridu nilħu il-miri tagħna u l-miżuri ta' austerita fl-Ewropa dan ifisser li għandna 5.7 biljun euro u 20 ta' biljuni ta' euro fost iż-żona euro. Tfisser tkabbir ekonomiku sħiħ u 4.6 biljun fil-ħlas mill-ġdid fl-Irlanda u iktar minn 100 biljun fiż-żona euro. Din ma tfissirx tkabbir għalhekk, tfisser aktar qatt, tfisser kriżi għar, servizzi pubbliċi għar u kondizzjonijiet għar għaliex eh, l-uniku argument tal-gvern fl-Irlanda huwa bbażat fuq il-biża. Il-punt ċentrali tal-politika ta' tbeżżieħ tagħhom huwa ċentrat matra tal-ġdid illi ġib din l austerita permanenti għall accessa dawn il-fondi. Għalhekk nixtieq nistaqsik mistoqsija diretta li nixtieq risposta li Kif din il klawzola daħlet fit-trattat tal-ISM l-ġdid? Min ipproponi din il klawzola l-ġdida? il-gvern irlandiż ġab xi oġġezzjonijiet għal dan il-bastuni li jatem biex sempliciment noqogħdu nsawtu lil poplu irlandiż eh, għall iskop ta' austerità. Nixtieq nkun naf ukoll jekk il-każ li għal tħaddim tal-Unjoni Ewropea eh, li jessem għadu ma ġiex ratifikat mill-Istati Membri u għalhekk jekk il-Gvern Irlandiż huwa serju dwar dibattitu Eh, liberu jien naħseb li għandu jkollu seta u għandu seta biex ma jirratifikax dan it-tratat tal-ISM sakemm titneħħa din il-klawsola. Grazzi. Grazzi ħafna, Onorevoli Mervi. Issa Nadil kelma onorevoli Faraj. Mela, onorevoli Farron puj, eh, sentajn oħra tijak għanna, naħseb rizultat ta' suċċess tijak, forsi ma fimxin eżatt kif eh, fil-konsiljada inti għet li kollox sersew, forsi kważi bdejt nemmina u koll. Ma semmeċ il-kelma default, pero. Ma tkellimniex dwar din, pretendejna li ma kienx hemm default fil-Greċja, pero fil-verità fil-Greċja kien hemm avveniment importanti l-ġimgħa għaddit. Hawnhekk niftakar fil-Classic Carrying Out the Kyber fejn l-Ingliżi kolonialisti kienu juniraw il-fatt li kien hemm diżastru imminenti madwarhom. Inti determinat però illus illi żomm eh, l-Unjoni Ewropea taħdem kif inhi. Għalhekk fil-waqt li qed taħseb fi kien nifsek qed tinsa dak li hemm madwarek. Il-qat fil-Greċja zdiet wasal sa 50 fil-mija ehm, fl-aħħar ġimgħa Hemm ukoll 110 holders Ġermaniżi f'bonds Griegi illi ħajħdu azzjoni legali kontra l-banek u kontra l-gvern Grieg, però tinkwitaw xi bqadin kif sejrin għax kollox se jkun sew. Però naħseb li l-ikbar inkwiet jiġi mill-Ministru tal-Finanzi tal-Ġermanja li l-bieraħ qal li ħadd ma jista' jeskludi tielet bailout. Din hija farsa. Għalfejn qed tiġri din il-farsa? in-nies li jkunu jafu għalfejn qed iseħħ dan. Dan qed isir biex jgħin il-Greċja, le dan ħajsal laba lill-Greċja. Dan qed nagħmluh biex inħadmu nibqgħu nħadmu proġett fallut għax nafu illi kif titlaq il-Greċja ħajt il-oħrajn ukoll. Sur Barroso, inti taf li l-mexxejja jgħidu lil mezzi politiċi ma reversibli l-istorja tal-mek ħaġa waħda li dejjem ħatiġi provat bil-kontra, grazzi. Grazzi ħafna għadir kalma l-onorevoli Golnix. Grazzi ħafna. Sur President, nishtiq l-ewel net ninforma li sur Svoboda dwar punt wieħed. La darba aħna narftajim ta' Schengen, jiena rritnu nur il-passaport, jew għallan karta l-nizda, mhux biss fuq il-frontiera, iżda kimeta meta nivvjaġġa fiħdan il-pajis tiegħi stess, meta mmur li jom, pereżempju, rrit nur karta l-identità. E, naħseb li għax ħaġa stramba li manna ebda kontroll fuq frontier estern, iżda ebda waħda zidu l-kontroll li f'postijiet oħra sa' mendu daħal Schengen. Eh, Sur Verhofstadt kellem dwar eh, xej prezident tal-pajizi li mar kontra oppozizjoni tiegħu u se effettament kritika eh, l-website li qed li huwa razzist li Franċiżi huma obbligati jiklu l-ħama kek mhumiex Musulmani. Jiena smajt ukoll li moskej kienet jinħarqu ġo Brussell ukoll, però ma rridux nitkellmu dwar dan. Eh, rridu nitkellmu dwar il-proibizzjoni ta' websites eh, f'Brussell ukoll issa, verament liberali inti. Eh, il kunsill Ewropew li tkellem dwar l-lum mhux l-aħħar ċans għana sagrifikajna l Greċja u l swieq għal lanqas temporanjament eh, din jikkalmaw. Però hawnhekk qed nixħdu d-demokrazija. Il-ċittadini mhux qed jintalbu jgħidu x'jaħsbu u għet indaħlu miżuri ta' austerita. Naħseb li din hija stramba din it-taħlita ta' burokrasija u plutokrasija. Dan Dinja l-governanza ġifiri mmexxu n-nies minn minnhirhom. Ilna namlu dan għal ċertu żmien u mill-lider qed namluha b'aktar saħħa u awtoritarjanizmu. Grazie. Grazie ħafna. President Rampoj, President Barroso, Dak li intqal hija ħaġa tajba ma reħxiex mill-kriżi għadna diversi affarijiet li għandna bżonn nagħmlu, imma ħanajt li parti mix-xogħol ġa sar u aħna sejrin fit triq tajba. Meta għad niffaċċaw problemi da s-segbar u għatajib li wieħed jara u xarġa u wieħed jitċekka li għad sejrin fit triq tajba. U verament jagħti kuraġġ biex tkompli jkollok daw tip daw tip ta' dikjarazzjoni dwar il-kampanja elettorali ma jgħinux. Issa fuq il-tkabbir ekonomiku stabilta qabel ma għabel kollok ekonomiku svilupp fl-Europa u li kollok ġejjini għal zada u ħaġa tajba li aħna nużaw il-fondi li għanna disponibli forma responsabli u nikontrollaw il-deficit hija kwestjoni ta' prudenza, m'għandux taqsam xejn li wieħed qed joħnoq jew kisser xi ħaġa, hija ħaġa prudenti li wieħed jagħmel dan. Aħna fl-modi forsi ma għamilniex da dejjem u ma kenniex kontroll adekwat. Dan jfisser li mem lebda programmi addizjonali, lebda miżuri addizjonali, aħna kull manna bżon huwa li wieħed idaħħal inċentivi hemm partijiet fl-Ewropa fejn kien hemm progress. Hemmhekk kien hemm riformi strutturali, kien hemm appoġġ għall-industrija u eh, forsi ma provawx jiġġestjonaw kull aspett dettaljat tal-ekonomija tagħhom Aħna għanna bżon nifokaw fuq l-innovazzjoni u r-riċerka u kif nistaw nappoġġawhom. U naħseb li dina tkun eh, għandu na kbira kabbir ekonomiku flok il-ħafna klim li nisimaw. Aħna għanna bżon nabdaw fiż-żazax, għanna bżon nur il-fiduċa tagħna f'dawn iż-żazax, għanna inqas għanna bżon inqas regolazzjonijiet u iżjed innovazzjoni u politika u azzjoni mhux klim. Fira. Sessendi, Sur Gabels. President, ħaġa importanti hija li naqsu n-numru ta' European Summits għax dawn għal xej jisiru l-euro għaddeja aħjar għax hija ehm, riżultat ta' xogħol tajjeb tas-Sur Mario Draghi tal-Bank Ċentrali Ewropew. Dawn l-aħħar summits ħama ħaret xejn minnhom, klim fieraħ biss xej tangibli, per eżempju, biex nġildu kontra l-qat fost iż-żazax. Dejjem stqarrijiet li jiġu fix xej mbagħad fuq livell nazzjonali. Il-President Sar Sarkozy irid qisu li jkunu li se jsalva l-Ewropa, trattat ta' Lisbona Issa il-kandidat Sarkozy qed jikkritika eh, Schengen. Għadu ma femx li il-ftehim ta' Schengen huma part integrali ta' trattat l-artiklu 67 qed jimponi li ma jkunx hemm eh, eh, persuni li jiġu kontrollati fuq il-frontieri, il-frontieri ma jeżistux. Għalhekk biex nikkotaw il-Schengen hija Franza li titla minn min, ma tibqax membru tal-Ewropa. Is-Sur Sarkozy xirit jagħmel issa e, jikkontrolla il-turisti li jitħlu fi Franza ta' kull, kull sena fis sajf il-Franċiżi kollha li joħorġu minn Franza biex jaħdmu fil-pajjiżi ġara tagħhom. Dawn l-klim populisti qed verament jiddevjaw l-attenzjoni mu fuq l-affarijiet iktar importanti. L-Europa nafu li fl-Europa kien hemm ħafna semmis li fallow imħabba il-kriżi, imħabba il-fatt li il-Greċja, il il-problemi greċja il problemi tal greċja li li ma tistax kif kber. Grazzi. Graf Lambstor. Grazzi, eh, l-Onorevoli Lambstor fal-Liberali. Grazzi ħafna President, ħana kollha naqblu li għandna bżon. Eh, Tkabbi fl-Europa ħna għanna bżon narawx, kwadanjajna fiskali għanna bżon ninkunu niħtlu f'din il-kultura ta' stabilità, ma mhux ħaġa li t-kura dak kollu li hemm ħażin, imma naħseb li huwa pass il qudiem Għandna bżonn budgets iżjed bilanċjati inqas deficits inqas eh, eh, għanna naqis f'dejn u sanzjoniet automatika għal dawk li ma jirrispettawx ir-regoli. Aħna nirridu innaqsu il-dejn u ninformaw Brussel qabel ma noħolqu dejn ieħor. U dawk il-pajjiżi li kollhom bilanċ biss jistgħu jkollhom l-ISF bit-tupek dak li qed nippruvaw nagħmlu huwa nitransferuha fil-liġi e, Ewropea, inkluż il-pakkett ta' tnaqqis tad-dejn lill l-grupp tiegħi qed jitlob. mbejt 16-18 biljun euro għal Greċja u dak li għamlet il-trojka ma kienx bizzejiet biex jistumula eh, il-tkabbir ekonomiku fil-Greċja. Aħna għanna dibattitu fil-Bundestag palissa fej il-Social Demokratiċi qed jeddu li ma jivvotawx favur patta stabilità jekk ma jkun ċerta taxxa. Ma naħseb li dan huwa żbal kbir huwa importanti li s social Demokratiċi jaċċettaw ir-responsabilità eh, li għandhom biex joħolqu eh, stabilità fl-Ewropa mhux jilagħbu l logħob ta' partiti. Għanna din ħaġa essenzjali u għanna bżon nimxu lej kultura ta' stabilità nixtieq nifraħ li President Van Rampoj għal eh, nomina tiegħu naħseb li qed jagħmel biċċa xogħol verament tajba u l-pożizzjoni tiegħek Eh, ni nishtiq li konna president eh, li huwa elet direttament fl-Ewropa. Issa sur kaffa għal-ħodor. Iva, sur Barroso, inti tkellimt fuq dwar l-evażjoni fiskali kellek raġun taf li din hija xi ħaġa importanti ħafna li hija verament ġlida biex ikun iktar ġustizzja soċjali. Imma irridu naraw zattament issa il-fatti fej qed tagħmel il-pressjoni il-Kummissjoni biex tgħin lill Greċja biex terġa' tirkupra dawk il-biljuni ta' euro li qegħdin fil-Svizzera dan wara li qalu il-Gvern tal-Greċja stess. Il-Greċja hija l-ewwel waħda li għandha terfa' din ir-responsabilità. Hemm bżonn li l-Kummissjoni tagħmel iktar pressjoni fuq l-Iżvizzera biex il-flus jerġgħu jiġu ritornati fil greċja Nafu xqal Sir Obama dwar il-sigrit tal-banek u anki tal-banek fil-Svizzera. Mżon namlu dak li għamil Obama, ġifiri li nimponu li ma jibqax il-sigrit bankari, imma l-inizjattiva tal-Komissjoni fej edha, anki biex mħabba dawn il-tax havens fil-lista naraw xie żewġ pajjiżi l-emmulaw, imma mbagħad ma jsir xejn fuqhom. Il-ġlieda hija waħda blas li verament li ma tagħmilx sens għax miex ta' veru. Jiena rrid risposti konkreti għax tajjeb li noqogħdu dejjem nagħmlu dawn l-istqarrijiet, dikjerazzjonijiet f'dan il-Parlament u mbagħad mill ikun biss klim fieraħ l-istati rridu namlu l-om ċertu pressjoni u rridu namlu flimkien ma'kom issa fuq l-austerita meta nitkellmu eh, mod informali mal-departimenti ta'kom x'jedunna il-funzjonarji ta'kom? Jedunna meta jkollna linji ta' politika dwar l-austerità u ċertu eżigenzi li qed timponi l-Kummissjoni biex innaqsu id-deficit, meta wieħed ipoġġi dan kollu fis-sistema ekonomika, ma nistawx nuru li verament hemm progressjoni għax tant edin nraznu it-kabbir, tant mux għat ikonna e, tħul bħal dak li għat jiġri fl-Spanja, forsi anki fl-Olanda u fl-Franza, għat naraw li rizultat pozittiv mux għat nilħuħ għalek meta se tibdow intom dbidlu it-triq li qbattu. Konservative għam għamkonet Saradil. Grazzi. Eh, al konservativ sur Saradil. President, xi ilu f f'gazzetta grega, kien hemm karikatura ta' kanzelier Merkel. Kella salib f'idea. Din hija ħaġa eh, eh, aċċettabbli hemmhekk wasalna bl-integrazzjoni Ewropea. Il-pajjiżi Ewropej qegħdin jakkużaw lil xurxin u qegħdin jobsqu lej xurxin. Aħna hekk wasalna mill-approċ ta'kom għall-integrazzjoni Ewropa. Ewropea u l-kompakt fiskali huwa passiħor din id-direzzjoni. Dak li huwa importanti f'dan il-kompakt mhuwiex id-disciplina fiskali li hija ta' bżonn evidentement u imma lan ewlieni ta' dan il-kompakt huwa li jkun hemm iżjed integrazzjoni u jkun hemm iżjed politizzazzjoni fl-Ewropa. Tib kull ma qed tagħmel huwa tibni iżjed tensjonijiet bejn il-nazzjonijiet Il-gvern tiegħi ma fermax il-kompakt fiskali ah, ħaġa li jridu eh, għanna bżon namlu referendum biex naraw jek ninarqu dux ma l-zona euro għal il-kondizjoni jitbidlu ħafna għalek u hemm li ċittadini tagħna jiddeċidu f'referendum. Saqal gwi naddu għall-onorevoli Ċuntis. President, Sur Rampoj, Sur Barroso, xentejn ilu l-Unjoni Ewropea fl-imkien ma' President tal-Greċja bdew esperiment ġdid. Aħna qed naraw il-riżultat ta' dan. L-IMF siħba tal-Unjoni Ewropea u naraw li mhux qed jingħatu flus għal pensjonijiet għall-edukazzjoni jew nkella għall-kura u s-saħħa. U qed naraw riżultat ta' hemm miljun persuna qiegħda fil-Greċja u hemm miljun u nofs li huma uffiċjalment mhux eh, il-kontiġ mhux qed jitħallsu s-sigurta soċjali mhux qed tħallsa huma l-poplu li qed jisofri u l-anzjani biex il-banek ikun issa eh, jagħmlu gwadan. U issa sur Barroso l-Kunsell Ewropew li aħna qed nitħattu fuq u eh, deċidejtu intkom li l-Ewropa eh, tisfaxxa u jkun ma jkun u tintem is-solidarjetà. Id-deċidejtu li jkun hemm Ewropa Ġermaniża fej Ġermani, eh, Europa ta' austerita u mhux ta' solidarietà. L-Europa qed tagħmel il-ċittadini huma l-vittmi u l-popli tal-Europa mhux ħajappoġġjaw eh, dat-tip ta' ftejm. Grazzi ħafna għal FD Sur Borgezio. Grazzi ħafna President. Smajn ħafna kritika tal-President, eh, tal dikjazzjoni tal-President Franċis fuq Schengen u dan din tip ta' kritika saret mill-optika li tikkundanna l-populizmu. Jiena nishtiq nisottometti eh, għall-istess analizi dak li huwa viżibbli fil-gazzetti Ewropej kollha fil-preżent dikjarazzjoni mill-filosofu li progressiv professur Habermas li jgħid li ir-riforma il-kompakt fiskali jgħid uh, li wieħed m'għandux jivaluta dan din ir-riforma b'ċerta maniera għax qed jagħti illużjoni ta' tkabbir jekk ma jkunx l-illużjoni ta' tkabbir mhux biżejjed jekk ma jkun hemm xi kontribut minn ta' ċittadini fej jiġifieri Ewropa Demokratika li għandhom juru l-intenzjonijiet tagħhom referendum biex hekk ikun hemm deċiżjonijiet li huma politikament kredibbli qed jiddeskrivu l-Unjoni Ewropea bħala istituzzjoni qed tkun arroganti maċ-ċittadini u li aħna qegħdin e, fil-but tal-spekulaturi. Jiena kwotajt Habermas biex nġust nuri li l-deċizjoni ta'kom mhuwiex deċizjoni tajba, qed ikollu effett impatt fuq il-pubbliku qed jiġu imposti minn fuq l-isfel. Qed jisfaxxaw il-kapaċità tal-poplu li jaħdem u jigwadanja. Naddu s Sur Coleman, ġimgħa għaddiet il-gvernijiet il-Gvern Britanniku, eh, Komitat fuq Strateġija għal il-Ministri għandhom għandhom jippreparaw pjanijiet għal sfaxxat tal-zona euro. Tkelmet dwar instabilità ekonomika u, u problemi politiċi kif ukoll uh, zida fil-refuġjati politiċi li jitilqu mill-Eurozona biex jaslu hemmhekk. Eh, fil-kriżi preżenti l-immigrazzjoni illegali saret problema daqshekk kbira kif tafu Franza talbet, Franza teddet li t-tira Franza mi Schengen. Għaw ek li l-Unjoni Ewropea qed ikollha impatt ħażin fuq il-politika fiskali. Grazzi ħafna mill-IPP Sur Mauro. Grazie ħafna, President. Jiena xtaqt nibda bid-difiża eh, tal-sistema tal-benesseri Sur Svoboda me referenza li jiena ma nħoss li eh, dikjerazzjoniet tal-President tal-ICB għandhom jiġu eh, interpretati b'forma ideologika. Hija ħaġa ċara li hija li aħna 500 miljun persuna u ħafna minnhom eh, għandhom inqas minn 25 sena. Jekk hija ġifieri aħna għandna bżonn inħarsu lej il-forma kif is-sistema tal-benessri hija strutturata. Meta niġu għal problemi seri li jeżistu, l-tmexxija Ewropea eh, tixxengel minn populizmu u tipprova tinfluenza l-pubbliku li kil-forma u mbagħad taqbes għal eh, sforzi pragmatiċi biex jissolvi l-problema li għandhom ikunu l-aħjar forma biex navanzaw u jkollna rkupru ekonomiku. Biex ikonna approċ verament pragmatiku aħna għandna bżonn nħarsu lej l-istrument li aħna konna uh, dizenjajna dan il-għan, eh, ġifiri uh, l-Komissjoni Ewropea bħala dawk li huma eh, għandhom ikunu kapaċi biex jigwidawna jigwidaw il-tmexxija eh, u fl-istess ħin jipermettu dibattitu ma' ċittadin biex ikun hemm konsensus dwar kif l-Ewropa u l-proġett tal-Ewropa għandha tavanza. Aħna għandna nsaħħu l-Kommissjoni, għandna najn l-Kommissjoni, il-Parlament għandu jkun l-fattur strateġiċu biex iwassal għal dan. F'dan il-kuntekst, f'sitwazzjoni fejn il-gvernijiet qed ikunu Eh, zjed u zjed taħt pressjoni minn pubbliku qegħdin jimxu lej soluzzjoni populista ħan spiċċaw inkella li nitilfu ħafna eh, kapaċità. Signor Ferrera, SD. Grazie ħafna, President. Il-tini eh, pakket ta' l-Greċja mux ħaj jifunzjona l-istess raġuni li ma wasalx fl-ewwel pakket, għax għax mhux kemm hemm li iħallas dak id-dejn. Issa dwar l-aspett fiskali ma nifmux eżattament dan li it-trojka eh, tofri u ma soluzzjonijiet li waslu l-reċezzjoni fil-Greċja. Reċezzjoni tfisser li ma jwieħed ma jħallas. Wieħed għandu bżonn innaqqas il-salari iżid Eh, eh, u għet zid eh, il-problemi. Il-Greċja ħat kompli fil reġazzjoni mill-inqas għal ħames snin, għall-ewwel darba fl-Ewropa. 200.000 intrapriża li għalqu u 23% li qiegħda u daw il-taxxi ġodda fil greċi il-salarju nizel b'50% għal ċittadini Gregi. Kif tħasbu intkom li l-Greċja ħatkun tista tħallas dak li eh, għanda tati? It-tieni pakket għalet li jkun hemm eċċedenta 4.5% minn feħħa jiġi it-kabbir ekonomiku għal greċja Il-soluzzjoni tat-trojka eh, tajt li għandhom innaqsu 22% ehm, ta' salari u aħna verament edin f'moment ta' ta' li ħajku l-ekonomija ta' ġa' tibda taħdem mill-ġdid jew għanna krizi. Jew ikonna plan Marshall għall tajjeb għall-Europa, specialment ta' kull pajizi li għandu il-problema xinkella li nerġaw nċaqal u l-ekonomija eh, mux ħaj tiġri. Grazie ħafna. Naddu issa għal-sur l-onorevoli Kaċin. Grazie ħafna. Sur poi, sur Barroso, jina ħad gost bil-deċizjoni tal konsiljatu eh, status ta' kandidat l serbja u pass eh, pozittiv il-qoddim u jaraf il-sforzi ta' serbja u pass importanti eh, koll għal-ġirin taħħa u għal-reġun. U wkoll għaw wkoll eh, mezz biex jifakkar l Maċedonja li eh, hija tipprova tiftaħ negozjati għal aħħar seba' indipendentament mill-problemi li kellha Belgradja. Eh, Il-Belgradja kellha ġir responsabbli waslet għaftejn ma' Pristina. Nispera li l-autoritajiet jizommu f'moħħom daw dal-momentum pozittiv u jkomplu bl-implementazzjoni inkluż fl-IPM. Il-kwistjoni pendenti eh, li jem fis-Serbija hija korruzzjoni sistematika u l-influenza politika tal-ġudikatura. it tmexxejja eh, tas-Serbja għandhom jagħmlu iżjed kontra l-korruzzjoni faqt li jiżguraw li kun hemm stat ta' dritt fil-pajjiż. Dan il-bżonn li wieħed E, jiftaħ il-kapitli 23 u 24 tal-negozjati. Nispera li Serbia teqpa ambizjuża biex ikonem il-ftuħ tal-adezjoni. Biex il-Belgrada tkikolla il-form tkun kostruttiva dak li nixtaqsam il-Kosovo ma l-kampanja. Strutturi tal-ħata fuq tal-Kosovo għandhom jitneħħew biex il-Julex u Kafor ikun jistaw jeżekwu il-mandat tagħhom. Grazzi. Grazzi ħafna sul kaċċin. Issa għal-ħodor il sinjura Evans. Grazzi ħafna President Serje ta' summits eh, li rajna minn Mejju tal-2010 saru f'kuntest ta' protesti massiva kontra it naqis fl-infiq pubbliku u t naqis fil bigi U bħala riżultat ta', ta dal-kunsil ta' marxu urew li t tmexxej qegħdin fukati fuq it naqis biex javanzaw. Aħna nafu kemm kbira din il-kriżi, ma jiena nemmen li l-kriżi tirrikjedi eh, forma ġdida biex naħsbu. Ninsibu opportunitajiet ġodda u nitalmu mill-iżbalji tal-imoddi u niżguraw li ma għomx. L-ekonomija Ewropea għandha titħol fit-triq li tippermettila tiffaċċa l-sfidi fil-ġejjina, tinvesti fil-enerġija rinnovabli u eh, ta' effiċenza ta' enerġija nafu li ħajħolqu eluf ta' impiegi sostenibli u juħarsu fl-istess ħin l-ambjent. Għanna bżon pjan fit-tul. Il-risposta li għanna bħalissa sfortunatament hija fejlis dan huwa fuq dawk li l-inqas għandhom responsabilta tal-problemi li għanna fl-ekonomija. Mhux ħaġa aċċettabbli li żgħażagħ kompletament iżjed u iżjed esklużi u iżjed mhux aċċettati minn flok li qed nattirawhom biex ikollhom eh, parti sħiħa biex nibnu l-Ewropa li rridu. Irridu nuru s-solidarjetà mal-Ewropa kollha, mal ċittadini kollha. Naf li minn nies li f'Wales li għandna ħafna biex inkunu nistgħu ntejbu l-fiduċja fl-Unjoni Ewropea u biex nagħmlu hekk għandna bżonn programm reali fejn investu fil-nies, fil-bigi u fl-infrastruttura biex narġaw inwastu għal-irkupu ekonomiku konservative Fraktion. Grazie ħafna. Is-sur Epping mill-ICR il-min eh, imexxi l-Ewropa hija tim xieħazin ħażin fl-2010 sur Barroso qal li l-Euro għandha tipproteġina mill-kriża, imma l-Euro hija dak li verament ġabet il-kriżi. s sena l-oħra sur Von Rompuy qal li l-Euro qiegħda fuq bażi eh, soda, imma l-Euro eh, ġabet l-ostakolu tal kompetitivita aħna rajna li li sibi ipoġġa um, triljun ta' euro biex eh, isalva s situazzjoni. U issa smajna dan l-aħħar li l-kriżi issa għaddejnija. U mbagħad smajna li hemm bżonn tielet bailout għal Greċja. Is-Sur Draghi għal li qed jonqos problemi u Spanja għalu li il-ftajim dwar fiskali mux se jirrispettaw u anki fl-Olanda hemm il-problemi. Għalek, Sur Van Rompuy, Sur Barroso, intom tistaġbu li minta ma bqajtux kredibli mal-ċittadini normali, daw ma komx. Grazzi ħafna, Sur Epping. Issa, is-Sinjura Zuber. Grazzi ħafna l istituzjonalizzazzjoni tal- f'din is-sitwazzjoni soċjali eh, drammatika, il-fatt li iktar għat, salarji li su, il-problemi fil-sistema ehm, pubblika, il-budgets, dan kollu u realtà hija tal-familji li qegħdin verament jgħixu fil-miżerja il-patt ta' tkabbir u ta' stabilità fiex jinsab dejjem innaqsu is-salarju il-nis il-ħadima tagħna dejjem intuhom bis nimponu iktar austerita' u fl-istess ħin li sibi titfa miljuni u miljuni lil banek biex issalvom il-fat li ġi firmat il-patt tal-budget li mur oltre ir-regoli tal-Unjoni hija teddida għas-sovranità tal-pajjiżi għax dawn issa ma jistgħux jiddeċidu huma il-budget tagħhom. Din hija impożizzjoni li tfakkarna fi żmien kolonjali fi żmien meta pereżempju pajjiżi pal Ġermanja kienu iktar kellhom iktar forza. Fil-Portugal qed naraw li se jkun hemm strajk biex tippopponi għal dawn il-miżuri. Issa, is-sur Paksas. Grazzi ħafna, eżis kollegi. Il-Kunsill Ewropew ta' Marzu ġab riżultat pożittiv għal Greċja għall-inqas għal issa, imma jekk wieħed iħares il-qudiem irridu niftakru il-klim ta' Mario Monti li tkellem fil-Parlament Ewropew dan l-aħħar meta qal li d-demokrazija u l-globalizzazzjoni jistaw jimxu id fit jistaw jeżistu fl-imkien, speċjalment jekk aħna rridu jkollna unjoni ta' pajjiżi sovrani, irridu naraw li nkunu iktar responsabbli. Il-gvernijiet iridu idaħlu linji ta' politika bl-iktar responsabilta' u dawn jekk jisir siru l-alfa u l-omega f'kull stat membru ma jkonniex bżonn li nirrikorru għal ftehim fiskali dawn il-prinċipju ta' responsabilta iridu kol ikopru il-finanzi tagħhom. Iridu u kol jagħtu kas il-su uniku, il-promozzjoni tar riċerka u l-iżvilupp. Bekk biss inkunu nistgħu nsalvaw l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Sur Aksas Filip Kleis, minuta u nofs, grazzi ħafna, President. Fil-konklużjoni tal-Konsil Ewropew li tnieda fl-ewwel u t-tieni ta' Marzu, fl-aħħar parti fl-EOB il-punt 45 fil-fatt insibu żewġ linji, żewġ linji dwar il-ħatra ta' Sur Herman Van Rompuy fil-kariga ta' President tal-Kunsill Ewropew. L-ewwel nifraħlu Sur Van Rompuy, imma forsi din hija indikazzjoni li hemm xi ħaġa li hija sejra ħażin fil-leġitimità demokratika ta' kif taħdem l-Unjoni Ewropea intom semmejtu il-punt il ewlieni hawnhekk il-fatt li l-banek issa l-esti biex jins, jinsow u um, jaħfru id-dejn tal-Greċja. Imma xej ma tbiddel għax il-Greċja dal-waqt terġa tiġi fi stat prekarju u tkun qed fittex iktar flejjes. U x'se nagħmlu? Dejjem jisna qegħdin nasqu fl-ilma hawnhekk huwa fl-interess tal-Griegi li joħorġu mill-Euro. Dan huwa l-unika mod sabiex li nkunu nistgħu nejnu verament il-Greċja bħalissa l-Greċja qiegħda f'unjoni monetarja li i mhijiex tal-kalibru li tkun f'dan l-Unjoni. Ġifieri, ma nkomplux nikkastigaw il-popolazzjoni grega, għanna nammettu li kien zbal li il-Greċja daħalnija fi zona tal-Euro u rridu naraw kif sembidu l-affarijiet. Tajjeb wis, issa issur gozess. Zoċ minuti, grazzi ħafna, President. Sur Von Rompuy, law il-net nifraħlek għal-ħatra tijak jiena fost dawk li mill-bidu net ili niprofa nispiega li ċittadini li jintandek bitċa xogħol verament diffiċli li eh, naf jiena ċert li hija diffiċli. Sur President tal-Komissjoni, kollegi, jiena nixtieq nintellimkom dwar iċ-ċittadini. Jiena llum imdejja nejt li l-Europa qed titla fil-kredibilità tagħha u se noqgħod nidħol fil-ġlieda eh, ta' elezzjonijiet fuq livell nazzjonali, imma tajjeb li naħsbu għaliex dikjarazzjonijiet bħal dawn qed jiġu effettwati eh, għandhom effett tagħhom fuq il-ċittadini. Dawn qed jiġu mill-qwa mill-ċittadini għax iċ-ċittadini m'għadhomx jemnu fl-Ewropa. La tafidi tista' ssir fuq ċertu eh, f'ċertu postijiet imma l-Ewropa għandna bżonn ir-realtà affarijiet veru. Dejjem nisimgħu l-istess affarijiet, l-istess kritika li nisimgħu. Għall-Ewropa hemm bżonn iktar attenzjoni fatti u mhux paroli. Hemm bżonn nieħdu iktar żmien biex verament nimplementaw. Ovvjament hemm il-problemi fuq livell nazzjonali li ġew mħabba l-kriżi u kulħadd jara l-affarijiet tiegħu u qatt ħadd mu qed iqis id-dimensjoni Ewropea li hija l-unika waħda li tista' salvana. Hemm ukoll il-Kummissjoni li mhijiex eh, qed tinstema mhux qed ngħid li din ma tagħmel xogħla. Ovvjament li din tagħmel ix-xogħol tagħha imma ħadd mu konxju ta' x'qed tagħmel għax il-pjan mhuwiex ċar m'hemmx azzjoni definita ċara li tasal antiċittadin. Eh, issa kneħdu l-eżempju tal-Greċja, ovvjament hija sitwazzjoni drammatika għaliex qed nippruvaw nippretendu li l-sitwazzjoni rranġajnija. Le, ma rranġajnijiex aħna tajna ftit nifs, imma ftit żmien, sentej jew inqas se jkollna problemi serji. U fil-double eh, pack, eh, fil-mizura ta', ta salvagwardja, qed nisimgħu qegħdin ngħidu li din se taffetwa l-swieq imma rridu naraw kif se naslu għas-swieq. Naraw li ninforzaw il-miżuri li aħna innidu u mhux noqogħdu nbidlu l-affarijiet eh, kull minn żmien għal ieħor. Għandek mistoqsija sur Gozess mis-Sinjur One tal ħanti sur gozess. Iva, l-onorevoli Warma. Mon cher collègue, vous... Inti titkellem fuq sovranità popolari. Imma jekk inti titkellem ukoll fuq il-double pack, u meta trid li jkun hemm eh, transpożizzjoni qed nitkellem fuq fil-leġizlazzjoni ġifiri sekondarju tal-ġifiri trid tara il trattat ta' sarità il-regola eh, diffiċli ħafna eh, għax din ir-regola se ġib ir-reċessjoni fl-Ewropa, inti trid li din issir liġi. Anki qabel ċittadini ratifikaw il-trattat. Inti, sur gozes li titkellem fuq din is-sovranità, inti se x'se tagħmel fuq dan id-double pack għax dan huwa tnaqqira d-demokrazija. Mela, l-ewwel nett nixtieq ngħid li hawnhekk dak li insibu fil-trattat nistgħu nsibuh ukoll fil leġizlazzjoni Ewropea. Ma naqbel mal-Kummissjoni kif għal sur Barroso li metqal li l-Kummissjoni se tagħmel proposti biex tintegra ċertu miżuri fil-liġijiet. Jiena mhux se nirtira xejn. Ovvjament aħna mhux se nibnu fuq it-tafal hawnhekk, hekk aħna rridu sitwazzjoni eh, minġibha fuq saqajja rridu nitkellmu fuq it kabbi Imma din mhux biss biss fuq it-teorija, il-ridu naħsbu fl-innovazzjoni, fuq il-kumpanniji, l-entrepreneur, fuq ukoll il-fiduċja f'xulxin, fuq dan irridu nibdu. Grazzi ħafna issa Is-Sur Guerrero. Enrique Guerrero, al minuta. Grazie, signor Presidente, enhorabuena. Las conclusiones del... Il-konklużjonijiet tal-Konsul Ewropew għandu ma 12 paġna ġiviri xi 300 linja u minn għas linja waħda fuq id-danni li wieħed forsi li qed joħolqu fuq l-impatt fuq il-proġett politiku Ewropew. Hija Ewropa ta' ċittadini u ta' model soċjali l-ekonomi eh, kompetittiv ma tavanzax minar eh, politika ta' tkabbir ekonomiku u ċ-ċittadini qed imorru lura tip ta' proposta li qed jagħmel s sarkozy Il-mudell soċjali qed isofri meta qed jiġu attakkati is-trade eh, unions u meta wieħed iddajjeb id-dialogu soċjali u dan jiġri f'ħafna pajjiżi inklużi Spanja. Dawk li qed joqerdu il-proġett politiku Ewropej huma dawk il-mexxejja li qed jipparkjaw l ewropeiżmu tagħhom u għax qed jiffaċċaw elezzjonijiet diffiċli, diffiċli eh, għalihom mhux għal pajjiżi. Eh, dawk li attakkaw il-mudell Ewropew huma dawk li qed jiffaċċaw l-Ewropa bil-pozizjona eh, lokali tagħhom. Dan huwa opportunizmu u naħseb li wasal iż-żmien biex da' dibattitu isir ukoll fil-Kunsill Ewropew fuq dawn il-kwestjonijiet. Però voglio informare l-Aula che per impegni Grazzi ħafna sur Guerrero nixtieq ninforma il-Kamra illi għal il-President Farrompo kollu jitla dal-waqt U għalek fil-11 naqsam saħan għamlu diskors ta' Sur Barroso un bat 5 minuti wara eh, diskors tal-President Van Rompuy u wara nkomplu dibattu tagħna. Issa għad il kelma lill onorevoli Schmidt għal minuta u nofs. Grazzi ħafna Sur President. Min kell fatt eh, ta' tensjoniet li naraw bejn il pajzi u r-reġjuni u importanti li nuru solidarieta fl-Unjoni Ewropea l-President Sarkozy missu jaħsiba sew u mhux żid dan din il-pika bejn il-pajjiżi. Fil-rapport fiskali annwali li nkont rapporter tiegħu aħna rajta rajna li biex ikollna konsultazzjoni tal-budget eh, li hija ħaġa importanti irridu nifukaw fuq it-kabbir fuq livell nazzjonali tal-Unjoni Ewropea irridu nżidu tkabbir u nżidu l-impjiegi Irridu naraw l-ewwel net kif nistgħu nżidu s-suq uniku, s-suq intern u nagħmlu l-Ewropa aktar kompetittiva. Irridu niġġieldu l-qatt ukoll għaliex bekk nkunu qed ngħidu tkabbir u kif ukoll ntejbu l-kundizzjonijiet għall smes Irridu ukoll neħħu xkil fiskali. Ma rridux nħallu ġenerazzjoni sħiħa fl-Unjoni Ewropea mingħajr ma ntuwa ċans għall futur Issa nitkellem dwar sur Farag, sur Rapping u kellima oħra, naħseb illi xi drabi għandhom jaraw jiftakru x'inhi l-istorja tal-Unjoni Ewropea. Naħseb li l-koll kemm aħna f'din il-Kamra rridu naraw x'inhi. Preċedentement aħna solvejna il-problemi tagħna fuq eh, kamp ta' battalja, però issa ma nagħmlux hekk, inti tisma' lili u jiena nisma' lilek. Naħseb illi intom qegħdin eh, tagħmlu danni l idea tal-Unjoni Ewropea li naħdmu fl-imkien. Mhux it-tortana, naħseb li għandkom tikkonsidraw responsabiltajiet tagħkom ukoll, grazzi. Grazzi ħafna, Onorevoli Schmidt. naddil l-kelma l-Onorevoli Swinburne. Minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Eh, fil-ġejjini l-istabilità finanzjarja Eh, u l-miżuri kollha tal-patt ta' stabilta' jridu jiġratifikati mill-gvernijiet kollha, però meta niddiskutu l paket ta' leġislazzjoni sħiħ, aħna nifhmu wkoll li s-sanzjonijiet u l-multi jaħdmu biss meta l-pajjiżi ikun ritornaw għal stabilta' eh, u jaħdmu fl-imkien mal-patt ta' stabilta' u kif ukoll ikollhom tkabbir ekonomiku. Għalhekk mhux tajb minnaħat għal kummissjoni li tmur kontra l-Gvern ta' Spanja f'dak li nixasam l-implementazzjoni tar-riformi strutturali u tnaqqis fil deficit Jekk l-istqarrija tal-Gvern Spanjol dwar 2.5% tal-tnaqqis pubbliku kif ukoll il- d-bassir ekonomiku se jwassal biex il-miri tagħna ma jistawx jintleħqu għalfejn qed nagħmluhom dawn il-miri. Naħseb li f'dan iż-żmien ta' kriżi l-miri tagħna għandna nadattawhom għat-tibdil ekonomiku li għandna irdu nagħtu eh, l-istati membri programmi li jistgħu jimpenjaw ruħhom magħhom u kif ukoll jiksbu l-għaniet tiegħu għal eh, għalihom infushom ukoll. Naħseb l-istati membri irridu jingħatalhom iċ-ċans illi eh, jimxu l-qoddim u dan mhux għaskapju tal-kredibilità tar-regoli ġodda tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna, Onorevoli Swinburne, issa Onorevoli Klute għal minuta. Grazzi ħafna, Sur President, Sur Barroso, Sur Van Rompuy. Iċ-ċittadini, kif qed jarawha din il-ġestjoni tal-kriżi Eh, rajna l-kondizjoni tal-ECB rajna li memx kondizjoniet marbuta pero pajizi oħra għedin jiġu eh, marbuta ma' politika ta' austerità dizastruza Iċ-ċittadini qed jaraw tnaqqis fil-benefiċċji soċjali, tnaqqis fil-pensjonijiet u tnaqis ieħor ħafna smoħra, però f'din il-kriżi l-ekonomija ma tiddepenix fuq l-esportazzjoni, però fuq it-tisħiħ tas-suq intern. Għalhekk hija din il-politika li qed iżomm il-pajjiż lura. U importanti li f'din il-kriżi ma npoġġux il-pajjiżi darhom mal-ħajt. Grazzi ħafna s kelma l-Onorevoli Salavrakos. Grazzi ħafna, Sur President wis nibza illi hawnhekk aħna qed nitkellmu dwar it-kabbir, u fl-istess waqt qed nitolbu għal disċiplina budgetarja, Dan ħajwassal għal iktar problemi u mhux ħajsolvi l-problemi. Dan ħajlimna tħul mit-taxxa u l-evażjoni fiskali maħniex qed nindirizzawha Irridu nħarsu lejn is-sistemi ta' sigurtà soċjali wkoll illi qed imorru minn taħt. Is-sitwazzjoni għalhekk mill-lider sejra dejjem għal U f'Diċembru kellna 50% ta' qat fost iż-żgħażagħ u l-SMIs huma l-qalba tal-ekonomija tagħna però wieħed wara l ieħor qegħdin ifallu kollha kemm huma. il-modell soċjali tagħna issa qiegħed jiġi meddet sur Van Rompuy. Jiena nixtieq niftaħrek nifraħlek għal tiġdid ehm, tal-pożizzjoni tiegħek iżda maħniex se nifirħulek għax irridu tkompli biex xoltek kif għaddej, irridu aħna timxi fuq din u tuħwazzjoni. Grazzi ħafna sur President. Fil-konklużjoni tal-Konsil Presidenzi saru ħafna eh, azzjonijiet biex nilħu aktar stabilta, per eżempju adottajna Tupek. Eh, fil-istrateġija 2020 aħna rajna illi hemm kellna bżonn nikzbu progress ta' malajr u s-suq uniku irrid eh, jitlestaw kif ukoll irridu ngħinu l-innovazzjoni u r-riċerka sabiex noħolqu l-impjiegi. Però jien nixtieq nitkellem dwar il-qatt fost iż-żgħażagħ naħseb li hawnhekk għandna nagħmlu mill-almu tagħna biex innaqsu dan il-qat fost iż u nagħtu li żazax tagħna għażla ġusta. Naħseb irridu ninvestu aktar fit-taħriġ u fl-edukazzjoni għaliex dan ikun l-aħjar mod kif inkunu nistgħu nżidu iċ-ċans għal dawn iż żaħ tagħna. Ejna tuhom iċ-ċans il dawn iż żaħ għax huwa dritt tagħhom. Grazzi ħafna kollega issa għal żewġ minuti l-Onorevoli Sarus Volski. Naħseb illi qed nimxu iktar lil minn kemm jista' l konsil kunsill f'din il-kriżi ekonomika intqalu ħafna affarijiet, però l-azzjonijiet kif nistgħu naraw mhumiex biżejjed. Għandna bżonn kemm konsidazzjoni u kif ukoll tkabbir, però irdu nippratikaw din it-tkabbir mhux nippratikaw biss. Tista' iżid l-awsterità però trittejn it-tkabbir Ma rridux nwaqfu għalhekk it-kabir f'dan il-pajjiż jekk mseħħa soċjalisti. Irridu nirrealizzaw illi irridu kollna bonds ta' tkabbir fil-faċilitajiet tal-EIB ukoll. Aħna xi kultant però ninsew il-kuntest tal-kriżi l-ewwel net huwa l-isforz kollettiv u rrieda rieda kollettiva illi m'għadix hemmhekk. It-tieni net sentimenti nazzjonalistiċi illi qegħdin ixxerdu dan in-nazzjonaliżmu fl-Ewropa f'dan iż-żmien ta' kriżi u jmorru kontra id-drittijiet bażiċi. Tilet net hemm il-dannu kollaterali li din il-kriżi qed tagħmel il-politika esterna illi qiegħda dejjem tiddajjef u Schengen qed jirriskja illi jixxejjen il-punt li jmiss f'dan il-kontest huwa l-istandards doppi li qed napplikaw hawnhekk. Greċja iva kellna operazzjoni ta' salvataġġ ehm, li wieħed jista' jammira u kemm lat ekonomiku ukoll mill-lat ġeopolitiku. L-ar dan huwa l-ar pajjiż li ser fl-Unjoni Ewropea llum, però fl-istess waqt ehm, ma prinċ istess standards għall-Ungerija illi illi qed jiġi kundannat tal-izballi tal-Gvern Soċjalista Delxani u li għamlu djun gbar u ġi IVA il-kondanat mill-Kommissjoni ta'kom illum Spanja u koll natat ċans li ma tilħaqx il-miri tagħha. 0.5 l-Ungerija u 1.4 għal Spanja. Dan x'sinjal qed jibgħat għalhekk il-mezzi programm ir-riforma. il il-differenzi għalli nkunu fi zona euro jew barra mi zona euro din miex politika koherenti, grazzi. Grazzi ħafna snad il-kelma l-onorevoli Beres. Grazzi ħafna nishtiq nitolbok ta' di messaċ il-President tagħna u nirringrazzjah ta' diskors li għamel fil-Kunsill Ewropew għaliex naħseb illi eh, daħal sew fil-qalba tad-dibattitu u ħareġ dan il-punt tal model soċjali Ewropew tal-identità Ewropea u kif ukoll il-leġittimità tal-proċessi illi qegħdin iseħħu. Dan il-Kunsill Ewropew xemm meta kien ġi firmat it-trattat fejn fil-waqt wieħed mill-iktar gvernijiet li appoġġjaw l-istrateġija ta' Merkozy issa qiegħda f'diffikultà L-Aspanja u l-anqas l-Olanda ma setaw japplikaw din it-trattat mod raġonevoli mill ide Però kif nista' nifhem sur President flimkien ma dan il-mexxejja skoprew ukoll illi għandhom jitkellmu dwar it-kabbir, però mhux bl-istess mol, mhux bl-istess regoli. Però b'regoli iktar dajfa. Ikun hemm aktar tkabbir jekk insegwu r-regola tas-suq uniku il-konklużjoni tiegħek għalhekk qegħdin imorru lura fuq il-bilanċ li issemma fl-Europa 2020 li rġajna ktibni sentejn biss wara li tħejja. Mux se jkun hemm aktar tkabbir jekk ma nisawx il-modell soċjali Ewropew dawk li qegħdin jgħidu li jirdu ħarsu il-ċittadini qed imorru kontra il-pedamenti tal-Ewropa mhux se jkun hemm tkabbir jekk aħna ma niġiltux kontra l-qatt U kif ukoll jekk ma nirdux kontra l-evażjoni fiskali u b'mod speċifiku ma nistennewx għal xhur sħaħ qabel ma nindirizzaw l-istrateġiju neutrali tal-Istati membri. Mhux se jkun hemm tkabbir jekk ma jkunx hemm konsistenza fl-impenni tal-Istati membri meta jkun hemm negozjati għal prospettivi finanzjarji u kif ukoll ir-riżorsi propji fuq l-Eurobonds u kif ukoll fuq l-FTT. Grazzi ħafna. Nad il-kommenti tijak li l-President Schurz. Issa nad il-kelma li l-President Barroso. Grazzi ħafna, Sur President. Forsi nistanati risposti ċari li mistoqsijiet li saruli. L-ewel net, il-mistoqsija dwar li trattat il-gvern differenti kif diġajet fil-Kunsell Ewropew jiena nista naqbel ma' kważi kull kelma ta' din litra dawn huma punti importanti li niprovu tkabbir is-suq uniku u kif ukoll riformi strutturali. Però fakart ukoll l-Istati membri dwar żewġ aspetti illi fl-opinjoni tiegħi huma importanti l-ewwel net illi ma kien hemm ebda referenza f'din litra għall aspett soċjali u l-bżonn li niġġieldu kontra il-faqar. Naħseb li rridu eh, naqdu riformi strutturali ma' miżuri proattivi mill-lat soċjali jina qed ukoll il-Kunsill Ewropew illi kont sorpris għax ma kienx hemm referenza waħda għall-Istrateġija Ewropa 2020 li fisser dan huwa li din l-istrateġija li kienet approvata b'mod unanimu u adottata b'mod unanimu mill-Kunsill Ewropew lanqas biss issemmiet mill-kapijiet ta' stat. Dan għalhekk hija talba li nagħmel dan il-Parlament ukoll għandna strateġija hawnhekk u rridu napplikawha b'mod determinat. Dak li semmejt jenu xtaqt ngħid meta tkellimt dwar il-fatt li jkollok strateġija fidejk fuq il-livelli kollha. Jiena u kol zitt ma dan fejn fakkart il-kapijiet tal-pajizi dwar xet isir mill-istituzzjoni Ewropej kollha mhux biss mill-Kunsill imma mill-Kummissjoni wkoll Xi mistoqsijiet ġew ignoranti minn saħansitra mill-pajjiżi illi kidbu għadin li tra, per eżempju kam il-privativa komunitarja, ilna 30 sena nipruvaw nitkelmu fuq għadin, pero għat għanna gvernijiet illi għat jitkelmu li jivardu nkabru, pero għadin jiblukkaw din il-privativa komunitarja. Għalek, naħseb illi għanna bżon nilħu ftejim meta nitkellmu dwar l-Ewropa. L-Ewropa iva għandha diffikultajiet dan huwa minnu, però irridu naraw min qed jagħmel mill-almu tiegħu biex jimxil l fuq dan il-proġett Ewropew u min qed jagħmel mill-almu tiegħu biex ixekkel id-deċiżjonijiet fuq livell Ewropew. Naħseb illi ikun tajjeb li jkun dibattitu mhux dibattitu biss onest imma onest intellettwalment Kien hemm il-kustjoni wkoll tal-Greċja li semmit u hawnhekk għandna bżonn nkunu onesti. Greċja qiegħda f'din is-sitwazzjoni mhux biss minħabba l-euro, għaliex il-verità hi li hawn pajjiżi oħra barra miż-żona euro illi għandhom bżonn għajnuna. Hemm pajjiżi oħra barra mill-Unjoni Ewropea illi għandhom bżonn għajnuna wkoll l-ewwel pajjiż li ġini f'moħħi huwa l-Iżlanda. L-Iżlanda kellha problemi simili ħafna għal kriżi ġenerali ta' xi wħud mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea Eh, il-problemi li għanna għalek jiġu eh, minn żewġ raġuni differenti. L-ewwel net eh, id-dejn pubbliku mhux sostenibbli fil-pajjiżi tagħna u kif ukoll ir-responsabilità ta' kif ġiburuhom xi istituzzjonijiet finanzjarji barra mill-Ewropa. Huwa diffiċli għalhekk li issib soluzzjoni minħabba l-fatt illi għanna għaqda monetarja bċertu mod illi inħolqot illi minnaħal oħra ma il governance ekonomika sħiħa għalhekk irridu nirrispondu għal dawn l-isfidi, però huwa intellettualment u politikament eh, ħażin illi ngħidu li l-kriżi attwali hija konsegwenza tal-euro l-euro anzi jista' jkun is-soluzzjoni għal din il-kriżi li għandna qudiemna. Għalhekk jiena eh, frankament ma nistax sempliċement naċċetta li jkun hawn min jiġi hawnhekk u jgħid li huma ħossu l-ġieħ u tbatija li għaddeja minna l-Greċja jaħsbu li huwa li dak li għaddeja minna l-Greċja, però l-gvern tagħhom mhux se fuq euro, mhux se fuq lira sterlina waħda biex jgħin l-Greċja. Din mhix is-solidarjetà li għandna bżonn għall-Greċja. X'qed jissuġġerixxu għall-Greċja għalhekk huma default qed jgħidu. Din is-soluzzjoni tagħhom nixtieqhom jispjegaw li għalfejn Ehm, il-falliment ta' stat membru Ewropew jista' ikun soluzzjoni. Kif l-investituri se jkollhom fiduċja f'dan il-pajjiż wara dan, jew anka fl-istati membri l-oħra, kif dan il-falliment se jgħinna dan ħaj paralizza s-servizzi kollha ħajkun impossibbli għal min jaħdem għal gvern għal diskejjel ukoll jibqgħu jaħdmu. Ejja nkunu onestelek, ejja nkunu serji li nippreżentaw default para soluzzjoni għal Greċja hija diżonesta intellettwali sħiħa, diżonesta li qatt ma rajt bħala. Aw oħrajn hawnhekk li qed jgħidu li soluzzjoni e, li qed nippjanaw aħna mhux se taħdem li hija invenzjoni ta' trojka. Ejja nkun onesti, ejja ngħidu kollox kif inhu il-programm li tfassal għal Greċja ġi approvat b'mod unanimu mal-pajjiżi taż-żona euro u għalek it-trojka ġifir il-Komissjoni l-IMF u l-ECB ħadmu u kienu qegħdin jaħdmu biex jagħmlu dan minnu. Għalhekk dawn il-pajjiżi kollha li jixtiequ jgħinu lil Greċja, il-Greċja li tagħtu koll appoġġ tagħha dan il-programm mhux biss bil-parlament tagħha eh, bil-partiti involuti hemmhekk ukoll. Iżda issa qed nirrealizzaw li d-dinja aħjar din tista' tgħin lill Greċja Naf iva li hija spiża kbira, hija spiża enormi, però irridu naraw kif nistaw napoġġjaw lil Greċja fil-qasam soċjali tagħha. Ma naħsibx li hemm mod kif nistgħu nimxu eh, apparti dan għaliex il-Greċja trid issib ir-riforma strutturali tagħha sabiex terġa' issib il-kompetittività li għandha bżonn. Kien hemm kwistjoni oħra dwar l-standards li semmit mill-Onorevoli l Sarus Volski u rritnati risposta ċara. Il-Komissjoni se tagħmel mill-almu tagħha biex tapplika trattat kollu bl-iktar mod ġust u minn ebda diskriminazzjoni. Intom semmejtu l-kas tal-Ungerija u tal-Ispanja dawn huma każijiet illi ma jreġux għaliex hemm differenzi sostanzjali. L-Ungerija kella tilħaq lan tagħha li tnaqqas id-deficit sal-2011 u Spanja għandha tagħmlu sal-2013 Aħna suġġerejna numru ta' miżuri l ungerija però mhux om biss fil-fatt kien hemm ħames pajjiżi illi għamilnilhom proposta. Kien hemm il-Polonja, Ċipru, Malta, Belġju u l-Ungerija. Kolla kemm huma aċċettawhom barra l-Ungerija. Iġifieri mux aħna minna xi reġim speċjali għall-Ungerija, imma kienet l-Ungerija li ma riġiċ segwi l-proposti tal eh, kummissjoni kif għamlu l pajjiżi l-oħra, ġifiri pajjiżi li qegħdin fiż-żona tal-Euro u oħrajn li mhumiex. Ġifiri naħseb li naħseb li ikun żbal li noħolqu xi differenza bejn il-pajjiżi li qegħdin fil-Euro dawk li mhumiex. Il-Kummissjoni dejjem tkellmet dwar l-integrità tal-Ewropa u l-integrità ma jridx ikonna żewġ normi ġifiri li ikunu ikunaw il-varjazzjoni bejnietom. Id-dibattit tkun wieħed eh, tajjeb utli u qed nara li jisna qegħdin naqblu għall-inqas bejn il-forzi politiċi ewlenin l-ewwel nett qed naqblu li rridu nkomplu naħdmu biex naqsu il-qat fost iż-żaza permezz ta' dawn l-action teams. Hemm bżonn inkomplu niġilu kontru l-evażjoni fiskali u nixtieq infakkar il-membri ta' din il-Parlament li l-Kummissjoni ma tagħmilx tqarrijiet, il-Kummissjoni diġà resqet il-proposti tagħha l-inizjattiva dwar id-direttiva tad tfaddil u ippreżentajna wkoll mandat ta' negozjati ma' pajjiżi terzi. Dan il-naddejjin bih għal eh, xur sħaħi m'hemm sati stati membri qed jimblukkaw kollox u fuq dan għandna bżonn unanimità. Ġifri jekk għandkom tagħmlu l-kritika, tikkritikawx il-Kummissjoni, anzi ejnuna biex inneħħu dan l-imblokk nisblokkaw l-affarijiet u fuq il-Greċja nista' ngħidilkom li dan tkellimt mal-Prim Ministru Papademos dan kollu jien fil-fatt jiena seddint il-Greċja li qabel li, li nam li qabel naslu aħna bħala Unjoni Ewropea ma' l-Iżvizzera, l-Greċja tgħaddi għal ftejn bilaterali ma' l-Iżvezja. Dan jiena proponejtu mhux biss il-Prim Ministru tal-Greċja, ma ettu wkoll il-President tal-Konferenza eh, Elvetika meta il-tajt miegħu eh, l-aħħar darba rajt xi ħaġa oħra li qbilna fuq hawnhekk il-fatt li hemm bżonn inkomplu naħdmu għal eh, suq eh, uniku is-suq. intern se jkollna Single Market Act aħna se nagħmlu l-almutana il-fatt li hemm bżonn inkomplu wkoll ix-xogħol dwar l-investimenti aħna għalhekk ressaqna lill kunsill Ewropew anki jekk eh, il-proposti tagħna tlaqgħu eh, tajjeb dwar il-project bonds ġifiri l-investimenti fuq proġetti konkreti li nispera li naslu bihom anki ndaħluhom fil-perspettivi finanzjarji u qegħdin naqblu fuq dan. Imma issa wieħed irid tisaqs jekk ir-risorsi jeżistux għal dawn l-investimenti. Ħafna mill-istati membri ma tbaqalhomx flejjes eh, xjoħorġu mill-baġit tagħhom għal dan. U hawnhekk kulħadd qed jaqbel li hemm bżonn naħdmu id fit biex insibu risorsi ġodda għall-investimenti fl-Europa. Ġifiri skont eh, ċertu obbligi ta' rezultati il-project bonds jew inkella mill-perspettivi finanzjari li jmiss futuri. U dan eh, naħdmu jitfit mal komissjoni biex naslu għall ambizjoni tagħna rridu nużaw u koll il possibiltajt li tati il li għanna għad kabir iġifiri l-innovazzjoni, l-riċerka, l-izvilup rridu naħdmu, namlu l-almatana, rridu nkunu determinati biex naslu għad kabir tal-Europa ma rridux nejdu biss li għanna bżon li tkabbir, irridu verament naslu li mill-klim imorru għal-fatti. Naraw li dak li wedna n-implementawħ. Mux biss fi dan l istituzjoni imma u kol fuq livell ta' stati membri. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Għaddus għal-President tal-Konsil, Sur Van Rompuy. Kollegi, President, President, kollegi, grazzi ħafna eh, l-daw kolla li ferħuli għalli ġejt nominat minn ġdid. Jina ovvijament, ħassejt li mux kullħat kellu l-istess livell ta' entuzjazmu. Madana kollu nirringrazzjakom. Issa dwar l-istrateġija tagħna. għana ħafna kritika dwar l-istrateġija ġenerali. L-istrateġija li aħna kon nsegu l-level tal-Unjoni Ewropea u kif ukoll fl-level tal-Istat. Din l-istrateġija ġiet appoġġata mill-istati membri kollha, mill-kapijiet ta' gvernijiet u stati mill-bidu tal-kriżi sentej u nofs ilu u ta' daw, dawk li kienu eletti sentej u nofs għatem 12 li għadhom fil-gvern fil-prezent dawn il kapit ta' stati u gvern appoġġaw l-istrateġija. U kolla appoġġaw il-kompakt fiskali kif nafuħ issa. Ġifri l-istrateġija eh, għanda dan l-appoċ u din hija l-istrateġija li aħna eh, segwejna fil-Kunsell Ewropew u li għanda eh, unanimità fl-appoċ tagħha. Nafu li dan huwa din hija biċċa xogħol diffiċli li mhijiex popolari u ħandumu biex naraw il-benefiċċji li, li jaslu fi żmien medju u fit-tul. Imma uh, din hija triq li għazinna u għanna bżon inkomplu fija. Aħna wasanna f'punt f'sali pittoro. Uh, jena kont attent ħafna dwar dak li għad. Eh, kolħat interpreta isu li għat li aħna ġiġa Eh, superajna l-krizi, kun kull ma tuwa li aħna wasanna f'punt kritiku fil-krizi, fil li mux l-istess. Aħna mux qed nitkellmu dwar it-tmim tal zona euro, il-fatt li mux qed nitkellmu dwar it-tmim tal zona euro huwa dak li qed nagħmel referenza liha. Meta nara li s-settur bankarju qed jarġa' jirkupra, meta nara li r-rati ta' imax nizlin f'diversi pajizi li kienu taħt pressjoni kbira. Ta' kollu jfisser jwassarni e, biex najt li wasanna f'punt kritiku. Alla volja baqanna twila u dimna. L-aħjar maniera, l-aħjar maniera, maniera li zgura biex nkunu nistaw nikbru ekonomikament dak li kenna ġa fl-2010-2011 u għetna nkomplu fl-2012 l-aħjar forma huwa li nistabilixxu u nkomplu nżommu l-fiduċja fiż-żona euro. Dak huwa l-kondizzjoni ewlenija l-fiduċja tal-konsumaturi, tal-investituri eh, li bħalissa eh, hija dajfa. Dak huwa dak li l-konsumaturi u l-investituri għandhom bżonn jarġaw jirkupraw. Aħna qed nitkellmu wkoll dwar riforma strutturali, qed nitkellmu dwar riformi strutturali fl-istati membri. Nitkellmu dwar firewalls, inizjattivi oħra fil-settur finanzjarju tal-politika, imma barra il-firewall aħna apparti minn dan ħana nieħdu deċiżjoni toħra għazmin fit-twil fit-tul eh, riformi ta' natura strutturali, riformi fil-suq ta' xogħol biex intejbu l kompetittivita fl-Istati membri u fl-Unjoni Ewropea in ġenerali. Dak huwa li għandna bżonn jekk irridu nelbu l-kriżi li għandna. Jiena verament sorpriz nisma li l-kelma semestru Ewropew ma kemx laqqas referenza waħda għaliha. Kien hemm forsi eh, allużjoni indiretta, ma ma kien hemmx referenza konkreta. L-an ta' dal-Kunsil kien li jagħmel valutazzjoni ta' semestru eh, Ewropew. Uh, jgħamil valutazzjoni tal-fatturi makroekonomiċi, jara s-sitwazzjoni tal-impigi, kif ukoll jagħmel valutazzjoni tal-pjanijiet ta' stabilità u joħroġ rekomendazzjonijiet lill-Kommissjoni. Fil-Kunsill ta' Ġunju aħna għal darba ħanarġgħu nitħattu dwar l-affarijiet Jekk aħna ma neħdux bisterjetà semestru Ewropew din il-kriżi ħadd tarġa' tiġi lura. Jien verament disappuntat li dan il-proġett essenzjali li l-idea ewlenija tal-approvata mill-Parlament ma laqqas biss darba ma ġiet imsemmija. X'inhuma l-sfidi kbir? Fi żmien ta' konsiderazzjoni fiskali li ma nistawx nevitawa, ħagġa li ma nistawx nevitawa fl-ebda stat membru, għanna bżon nitkellmu dwar politika fit-tul. U l-President tal-Kommissjoni kellu kol raġun meta għam referenza għall strategija tal-Unjoni Ewropea 2020. Aħna għanna bżon nizguraw jkunem konsolidazzjoni konsolidazzjoni fiskali fl-istess ħin li aħna konna salvagwardja tal-ġejjini billi inħarsu ċerta aspetti bħal l-żvilupp, riċerka, eh, edukazzjoni, taħriġ, zaza, investiment. U konkretament l-investiment fil-klima. Verament għandna bżonn naddataw model. Eh, il-modell tagħna l konsolazzjoni fiskali b'forma intelligenti. Aħna qed nitolbu lil banek jagħmlu kontribut. Sta sommom importanti, 70% ta' dejn tal-Greċja eh, qed jiġi maħfur bħala appoċ l-ekonomija greka. Jiena smajt lil dawk li talbu li jkun hemm miżuri iżjed għawin U kien smajna dwar l evazjoni ta' taxxa u smajna dwar il-miżur li qed jittieħdu f'dan ir-rigward. Hemm ħafna li jista' jsir fil-livell nazzjonali. L-ħafna drabi ma jkun hemm bżonn fil-livell Unjoni Ewropea, ma verament hemm problema tal-ġbir tat-taxxa fil-Greċja u din hija inġustizzja u dik hija waħda mill-problemi kbar tal-kriżi tad-dejn li hemm fil-Greċja waqt li aħna għanna bżon li konna konsolazzjoni fiskali, għanna bżon li konna ġustizja soċjali. Għanna bżon konna solidarieta Ewropea li eh, l-istess ta' 100% tal-GDP tal-Greċja, din hija prova tal-solidarieta tagħna. Ta mal-Greċja. Għanna bżon nżommajnejna fuq l-obġettivi tagħna. Wieħed ġa hija tajjeb ma ieħor hija ħaġa li rridu naħdmu żied fuq l-effiċenza ta' enerġija. Maħna għandna bżonn imorru lil mill-konsolidazzjoni fiskali għandna qed nistennew biex naraw il-pjan ta' impigi u aħna nistennew il-ħerqa eh, biex namlu valutazzjoni ta' il-pjan f'April u nintegrawha fir-rekomendazzjonijiet li aħna ħanoħorġu eh, mill-Stati membri f'Ġunju għandna bżonn miżuri speċifiċi għal Greċja, qed naħdmu fuq dawn il-miżuri u l-Prim Ministru Grek verament impenjat f'dan il-proċess. Issa jekk dam referenza għal li eh, kompletaw is-suq intern dan huwa ta' spiża baxxa, ma jinvolvix ħafna uh, flus, jiena ma naqbelx me dawk li tkellmu kontra l-ittra li batna l-gvernijiet, aħna rajna l-konklużjonijiet, l-abbozza konklużjonijiet li ġedaw sottomessi, ma kien hemm nebda dibattitu fuq għax kulħadd kien jaqbel fuq dak l-għandu jmur Eh, li jidħol flittra l lil dawk it il-pajjiżi għanna neħdlu f'politika ta' stimulu, għanna nimbuttaw għal iżjed stimulu, imma il-politika ta' rkupru ekonomiku dak li nixjaqsa minn fuq naħseb li dak iż-żmien għadda. Għanna bżonn metodi, strateġiji iżjed sofistikati mhux kwestjoni biss ta' konsolidazzjoni fiskali hija wkoll dwar salvagwardja ta' ċerta aspetti tanfiq li jagħmlu kontribut lill-infu lill-tkabbir ekonomiku u l-impjegi. Issa xi ħaġa fuq is-Sirja u l-Bosnja. Aħna nistgħu namlu iżjed fuq is-Sirja ma b'kondizzjoni waħda, l-kondizzjoni jew li jkollna mandat minnaħa tal-ġnus maquda mill-Kunsil tas-Sigurtà tal-ġnus maquda. Mhix mumiex il-pajizi Ewropej li għet jibblokkaw da, mżewġ pajizi li hemm referenza konkreta fid-deċiżjoni, li deċiżjonijiet li l kunsill Ewropew ħadu. U dawk iż-żewġ pajjiżi qed e, jibblokkaw l-eżitazzjoni fuq is-Sirja jekk inti tittavanza fuq il-lat umanitarju jekk trid li tħares lil dawk li qed jipprovdu eh, l-għajnuna monetarja għanna bżonn mandat mill ġdus ma'għuna. Kenna mandat minn ġdus ma'għuda fil-kas tal-Libja u aħna użajna dak il-mandat kompletament. Ovvjament kien hemm għani differenti, imma fil-kas tal-Sirja m'għandniex mandat. Issa dwar l-kwistjoni tal bosnia jiena kelli eh, dibattitu interessanti, taħdit interessanti mal eh, kap ġdid Bosnia. U l-gvern ta' Bosnia Herzegovina, l-gvern ġdid ta' Bosnia Herzegovina huwa orientat ħafna lejl l-Europa u l-istituzzjonijiet huma disposti għatu għajnuna l-Bosnia biex ikun jistgħu jkomplu jżommu eh, mantsnu l-perspettiva Ewropea tagħhom. Etna naraw għall-ewwel darba li verament hemm perspettiva Ewropea, volontà Ewropea biex wieħed biex jersqu l-Ewropea. Dawk il-kommenti li xta' Nirringrazzja li kulħadd li parteċipa fid-dibatt. Sie haben gesagt, die, der Enthusiasmus über Ihre Wiederwahl habe sich äh, in verschiedenen... ħafna inti qed li kien hemm Enthusiasmus differenti dwar ħadritek f'din il-kamra, però naħseb li dinja xi ħaġa normali f'Parlament imħallat bħal dan. Eh, Nistanejt però li l-Parlament sħiħ jifraħlek fuq il-ħatra mill-ġdid tiegħek għandek xogħol diffiċli u l-impenn personali u l-integrità tiegħek hija xi ħaġa li aħna kollha nistgħu nħarsu l-qudiem għaliha. Grazzi ħafna. Issa, nsellmu lill presidenti tagħna President Varrompu u Barroso għax sfortunatament ma jistgħux jibqgħu jkunu hawnhekk magħna. Issa nkomplu bid-dibattitu tagħna nagħdu l-kelma lill-Onorevoli Haglund. Grazzi ħafna qabel ma jitilqu l-presidenti tagħna jiena sodisfatt eh, tal-fatt li eh, l-intqalu li x-xogħol sostenibbli ma jistax jinbena fuq deficit Jiena sodisfat li nisma dan is six pack u li referenza li għamel varrompu għal dan is six pack għaliex kienaw pajizi illi għamlu azzjoni korrettiva grazzi propju għal dan is six pack u sfortunatament l-Ungerija ma kienieċ kapaċi tagħmel dan. Ma għati konsidra n-negozjati ta' tupek li għadhom għaldejn jiena kon sodisfat li kull kunsil li kun jaħdem sabiex ikun iktar autenticità f'dan it-tupek ħana konna kontra dan l-approċ u naħseb illi il-rizultat illi kellna fl-ħar mill-ħar kien tajjeb ħafna. Għana d-għem tkellimna dwar dan il-Redemption Fund u naħseb illi nkomplu insaxħu il-mekanizmu ta' salvataġġ tagħna u koll dwar l-istrateġija tal-2020 jiena forsi għandi approċċ iktar ċiniku minn dak tal-Onorevoli Barroso għaliex minn kejja dawn il-proposti kollha Illi semmejna f'din il-laqa list kien l-istess kunsil li xta' jaqta 560 miljon euro mill-budget tar riċerka u l-innovazzjoni eh, dan għalhekk jerġa' juri li kunsil stess ma jissodisfax il-kriterji u l-miri tiegħu stess u għad baqa' ħafna xogħol xisir grazzi. Grazzi ħafna il-kellim li jmiss għal żewġ minuti huwa l-Onorevoli Sarba Videgan. Grazzi, Sur President, Signuri. Ma nixtieq inkompli nitkellem dwar dan il-punt eh, eh, kif kont se ngħid fil-bidu wkoll u kif qal il-kollega tiegħi minn Spanja wkoll Miguel de Ramon ġust għalhekk illi niġildu l-istess problema bil-soluzzjoni sbaljata u tippretendi li solvija. Dak li qed isir fil-kunsil naħseb li rridu nispiċċaw ix-xogħol li bdejna, rridu niksbu it-kabbir u bl-austerità aħna ħaniksbu iva stabilta u iktar fiduċja, però rridu noħorġu mill-kriżi u nigarantixxu l-impjigi u l-welfare irridu nadottaw miżuri sabiex niprovdu inċentivi għal dan it-kabir illi kienu miftema fil-konsilli preċedenti dawn il-miżuri irridu jkunu akkumpanjati minn riformi u kol. Spanja hija impenjata għal din l-aġenda ta' riforma. Aħna reċentement adottajna tlet riformi differenti dwar istabilità budgetarja, riformi finanzjarji u riformi tax-xogħol. Maħniex ħanifqu hawnhekk però ħankomplu bil-proġetti ta' riforma tagħna infatti. Kif smajna, illum Spanja mhux sempliċement qiegħda tħabbar ir-riformi però nimplementaw u napplikawhom. Għalhekk jekk aħna effettivament ftehim li nagħmlu xi ħaġa ejjew naqbdu u nagħmluha. Irridu nkunu lesti li nadattaw għal ċirkostanzi li jimbidlu għax huwa naturali li jimbidlu dawn iċ-ċirkostanzi il-President attuali Mariano Rajoy għal u kif ukoll il-Ministru għall-Ekonomija tagħna flimkien qalu li jekk Spanja tieħu impenn, Spanja stess ħatkun dik illi tissodisfaħu u tlestih dan l-impenn. Spanja qed turi b'mod ċar il-karti tagħha u hija impenjata illi tissodisfa il-kriterji kollha tagħha. Grazzi ħafna, mela kif tistaw taraw aħna waqajna naqra lura u għalek ħankun eh, attent ħafna tal-ħinijiet illi għandkom allokati. Mela, l-Onorevoli Bullman, President, kollegi, il-pass lejn il mixja ta' tkabir ekonomiku fl-Italja u kif ukoll in-nuqqas ta' tkabir fl Spanja u fil-Portugal u anka fl-Olanda għandhom problemi. Anka fil-Ġermanja il- negozju qed jonqos, il-President qabel tela ħalli li ħajkollna skambju ta' opinjonijiet utli u kostruttiv, però nixtieq inkun naf x'rid jgħid biha din il-President tal-Kommissjoni u l-President tal-Kunsill Ewropew semmew it-kabbir u l impjiegi eh, xi 15-il darba dal però imbidlet xi ħaġa, ħaj imbidlet xi ħaġa le. Dawn huwa klim firaħ. Klim illi qed jintqal però mhux qed iġib bidla. Nixtieq nkun naf għalhekk xaw ġdid kemm fil-Kunsill Ewropew kif ukoll fil-Kummissjoni. Kien hemm referenza waħda li saret Missur sur Barroso li qal li l-riformi strutturali irridu jaraw ukoll il-lat soċjali. Xirrit jgħid bija din? xieġifiri l-ġiri għat jaċċetta l-idea tal-sur svobota u tal-grupp soċjalist, ġifiri għat nejdu Iva, iż-żazax kolla, irridu kollom prospetti, irridu nizguraw li kollom trit paga minima fl-istati membri kolla, illi ħatkun paga dinamika li ħat adotta tkabbir li hemm. Trid dan eh, qed tgħid li jrid ikollna tkabbir, però eh, il-mod kif hemm xejn int dejjem xeklu dan. Eh, titkellem fuq investiment, però ma nistgħux nimxu b'riformi strutturali waħedhom. Fejn qegħdin il-kuruturi tal-stiment, il-lot tal-investiment li tkellimna dwaru fis-six pack? Għalek wasal żmien illi nif u nejdu klim fira u nibdew nagħtu it-tweġibiet. Grazzi. Grazzi ħafna, Onorevoli Bullman. U ringrazzi u koll il-kelima l-oħra li appoġġawk. Issa nad il-kelma li Sur Chaplin xoflin għal żewġ minuti. Id-deċiżjoni tal-Konsell Ewropew li tappoġġa l-kandidatura ta' Serbja għandha żewġ lati differenti. F'dak li nixaqsam ma' Serbja eh, ġib l definittiv ta' suċessjoni tal-gwerra tal-Jugoslavja. U kif ukoll eh, l-assunzjoni li forsi Serbja kienu l-pajis il-ħażin fil-Balkani. Għalhekk u b'sodisfazzjoni li ngħid li dan issa huwa kapitlu li għalaqna. Serbja ħat irritorna fil-familja Ewropea taħaw dan għandu sinifikanza importanti ħafna għaliex l-Ewropa ma nistawx nimmaġinaw minna is-Serbja. L-istabilta għawlek t-testendi għal osma politiċi kollha mod partikolari il-kriminalità. Minna l impens sħiħ tas serbja kontra il-kriminalità organizzata, il-Balkani ħajkunu ehm, post illi fih il-kriminalità se tkompli tikber. U għacċaru kol illi it-kabbir tal-Unjoni Ewropea għalkemm qed jimxi bil-mod ma waqafx. U dan huwa importanti ħafna għal din il-parti tal-Ewropa. U importanti li minkejja l-kriżi l-Unjoni Ewropea tkompli l-impenn tagħha illi tkabbar l-istabilità tal-pajjiż ġirin tagħha. Għalhekk qed ninkoraġġu l pajjiżi ta' sħubija tal-Vant illi jimxu fil-pass il qudiem sabiex jiksbu dawn l-anijiet. L-istrateġiji kollha u l-anijiet politiċi jiddependu fuq il-fatt li nelbu l-kriżi ekonomika. Deċiżjonijiet hawnhekk qegħdin fid-direzzjoni tajba u naħseb li huwa importanti ħafna li disciplina fiskali timxi flimkien ma l-arfin tal-importanza ta' tkabir ekonomiku. Mingħajr dan l-Unjoni Ewropea mhux se tkun attraenti u kif ukoll ħajoqsilha is soft power tagħha. Grazzi ħafna. Il-kellim li mis għal-minuta u l-onorevoli Kalfin. Grazzi sur President, il-President Barroso għalli memx tkabbir mer stabilta u fiduċja. E, pero ta' minnu notaw ukoll illi m'hemmx stabilta u konfidenza mingħajr ekonomija li timxu l-qoddim. Il-problema illi naraw media kun kuddimna hawnhekk fil- kunsill għal ġlida kontra l-problemi ekonomiċi hija waħda li ma timxix sew. Fuq waħda għandna miżuri fiskali li titlu fil-leġiżlazzjoni u li jġibu eh, pini magħhom ukoll bħala konsegwenza tagħhom. Minnaħa l-oħra għandna klim fieraħ u dikjarazzjoni sbieħ mingħajr eh, budget li jimxi flimkien ir-riżultat huwa ċar ħafna u jiena kelli ċans dan raħ mal-kollegi tagħna tal-soċjalisti fil-Greċja fejn rajna illi memx eh, l-abilta illi niġildu kontra id-dejn. U din tmor kontra il-politika li sur Barroso jitlobna nappoġġjaw. X'inhi soluzzjoni rek? Soluzzjoni bidla strutturali. Eh, kun hemm mutualizzazzjoni wkoll ta' djun u kif ukoll budget iktar b'saħħtu illi jkun ibbażat fuq proġetti. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa il-kelim li jmiss l-Onorevoli Stolajan. Grazzi ħafna, Sur President. Nixtieq nuri sodisfazzjon tiegħi dwar l-isforzi li l-Kunsill u l-Kummissjoni għamlu sabiex iwasluna għal sitwazzjoni aktar stabbli f'dak li għandu x'jaqsam ma l-istati membri li għandhom djun kbar, però jiena minix sodisfatt illi Ank san sitra wara dan il-Konsil Rumanija u l-Bulgarija għadhom barra miż-żona Schengen. Minkej għal fat illi sodisfaw il-kriterji kollha illi kellhom jissodisfaw sabiex jiġu aċċettati fiż-żona Schengen. Miex b'kombinazzjoni illi hemm biss stat membru wieħed illi jopponi ir-Rumanija u l-Bulgarija li naqdu fiż-żona Schengen u qed ngħid li dan mhux b'kumbinazzjoni għaliex eh, fl-Olanda hemm partit żgħir mill-gvern illi ħa inizjattiva biex inidi website illi huwa insult għal valuri Ewropej u għal moviment ħieles ta' ċittadini fl-Unjoni Ewropea. Sfortunatament, sa issa ir-reazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea u tal-Kunsill Ewropew kienet waħda dajfa ħafna. Jiena naħseb u nispera li ma nittolerawx dan it-tip ta' inizjattivi fl-Stati membri tal-Unjoni Ewropea azzjonijiet li jmorru kontra il-valuri Ewropej u nittama li l-Parlament Ewropew illum wara nofsinhar jieħu miżuri sodi sabiex jikundanna dan it-tip ta' inizjattivi. Grazzi. Grazzi. Il-kellima li jmiss il-Sinjura Podimata għal-minuta. Grazzi, President, l-għanet. Tassaw għawilna għalbna l-fat li jistalkon rikonoxxu il-fatt li ninsistu b'mod unilaterali fuq dawn it-tip ta' miżuri finanzjarji la ħajħorġu li l l-Greċu laqas l-Ewropa mill kriżi ħaġa tajba li nirrikonoxxu għad il-ħaġa iżda mhix biżejjed għandna bżonn ta' azzjoni wkoll mhux kliem bes. Irridu nikkonvinċu l-ċittadini Ewropej għandna u rridu naħdmu fuq dawn il-miżuri bħalma huma l-Eurobonds u l-taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji u dawn indaħluhom fil pat fiskali l-ġdid. Hawn għatta nies f'din il-awla u postijiet oħra wkoll jitkellmu dwar demokrazija u l greċa li toħroġ miż-żona euro kulħadd għandu dritt tal opinjoni tiegħu għax fl-aħħar mill-aħħar dik id-demokrazija imma Jekk jaġabkom meta titkellmu dwar dan tinvokawx interess tal-poplu Grek għaliex l-istra maġġoranza tal-Griegi ivvutaw favuri li jibqaw fiż-żona euro u ma tkunx tużaw id-diffikultajiet tagħhom biex tisfruttaw mis-sitwazzjoni u servu l-interessi tagħkom. Grazzi, Sinjura Podimata. Forsi nfakkar il-kellima illi irridu jżommu mal-ħin jekk jġobhom. Għadin nivvotaw, issa rridu nivvotaw wara. Is-sur Angela nivvotaw nofs. Grazzi ħafna, President. L-għamnet jina nishtiq nifraħ l-membri tal-Konsil. Mux għax ħadu miżuri ideali, imma xħadu l-miżuri li jistaw jiġu implementati. Illum il-ġurnata dwar nistgħu nkunu ħafna aktar ottimisti mill stajna nkunu ftit xurilu. Ħafna stati għad iridu jagħmlu biċċa xogħol kbira, sforzi kbar sabiex jistabilizzaw u jikkonsolidaw il-finanzi pubbliċi tagħhom. U dan l-isforz qed isir biss għaliex l-Unjoni Ewropea qiegħda tagħmel pressjoni sabiex iżidu kredibilità tagħhom fis-suq finanzjarji importanti illi jieħdu daw il-passi, importanti wkoll sabiex ikunu jistgħu jikbru. Bil-garanziji li taw issa l-istati membri inkluż il-Portugal li ġifiri dwar il-konsolidazzjoni tal-budget u l-finanzi eh, pubbliċi, kif ukoll bit-trattat il-ġdid iffirmat minn 25 stat membru nistaw issalek nimxu lejn it-kabbir. Din il-fiduċa edha timbena tikka tikka u permezz tek nistaw naslu għal kredibilità. Grazzi. Grazzi ħafna. Ikellem li jmess s-surruċa kam minuta. Eżis kollegi kif taf Repubblika Ċeka taħt it-mexxija tal-gvern Euroxettiku ma firmatx il-pat fiskali u bħala ċittadin ċek jiena naħseb li dan huwa żbal. Pajjiżna huwa ġeografikament, politikament u ekonomikament fil-qalba tal-Ewropa u għalhekk huwa fl-interess tiegħu f'termini ta' sikurtà, politika u ekonomija li jagħti kontribut sħiħ fl-integrazzjoni Ewropea, inkluż ovvjament kwalunkwe integrazzjoni monetarja u fiskali li jista' ikun hemm. Din hija l-opinjoni tal-Soċjalist Demokratiċi Ċeki u tal-maġġoranza wkoll ta' soċjetà ċeka illi kif tafu fir-referendum u rew ċar li jixtiequ li jintegraw fuq livell Ewropew il-patt fiskali ovvjament mhix soluzzjoni universali. Kif qalu kollegi oħra, aħna nixtiequ naraw iktar impjiegi, iktar investimenti, em, pero hemm bżonn ta' l-istabilità fiskali dina hija kruċjali. Grazzi ħafna. Issa, is-Sinjura Ġanaku, grazzi President. Il-konklużjonijiet tal kunsill juruna illi il-bidla nil-qawa Imma aħna rridu inneħħu tensjoni m'għandniex xi batketta maġika però li nħabtu għaw konna xi soluzzjoni maġika. Għandna bżonn ta' bidliet, bidliet strutturali li jgħinu pajjiżi bħalma huma tiegħi. Bek biss nistgħu niffaċċaw il-kriżi tal-lum u naslu għall iżvilupp fil-futur il-semestru Ewropew u l-politika tal-impjegi ta' tkabbir tista' tgħinna. Fl-Ewropa għanna storja aħna u nafu x'inhuma l-interessi taċ-ċittadini tagħna sabiex naċċertaw illi fl-aħħar noħorġu minn din il-kriżi ekonomika l isforzi tagħna konġunti lejn tkabbir jagħtu tama lil popli Ewropej, però jdu naċċertaw illi s-sakrifiċċji li ħajamlu ikunu valla pena. Il-poplu Grek bata ħafna u qegħdin jagħmlu ħafna sagrifiċċji. semmu mhix lesti laqas illi jipperikolaw il-pożizzjoni tagħhom fiż-żona euro u fl-Ewropa minkejja dak li qegħdin jgħidu ċertu nies. Grazzi ħafna u grazzi tal-li żammejt mal-ħin speċjalment il-kellim li jmiss issa Sinjura Gomes. Grazzi President, il-patt tal-budget firmat ftit ilu juri li tkabbir u l-impjegi għadhom żewġ miri illi il-mexxejja Ewropej qegħdin jippruvaw jilħqu. L-eżempju importanti ħafna, speċjalment għal l-impjieg fost iż-żgħażagħ. Iż-żgħażagħ f'pajjiżi qegħdin iħossuhom maħnuqa dawn il-kumpaniji li jaħdmu għalihom qegħdin ikunu maħnuqa minħabba nuqqas ta' kreditu. Il-finanzjament huma jistgħu jiksbuh biss eh, brati eżorbitanti u xinejdu għall-evażjoni fiskali madwar triljun euro tal-ekonomija Ewropea tintilef minħabba l-evażjoni fiskali dan il- pat fiskali ma jagħmel xejn biex nevitaw l-evażjoni tat-taxxa u id-dumping fiskali fl-Istati Uniti għaż biss għandna il-kwistjoni tat-taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji li għal-inqas kienet tkun bidu nibdew nimmonitoraw il-movimenti fiskali fl-Europa. Fil-Portugal, ir-rata tal-qat jaqta' iktar minn 30% u l-gvern qed jirrikonoxxi li ma jista' jagħmel xejn huwa inkompetenti u qiegħed iħeġġeġ lil persuna edha biex jemigraw. Din vera tal-mistħija dil-ħaġa. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Vort minn Kolen minuta u nofs. Grazzi President. Għawnek donnu wasalna f'sali pit is e, Swieq issa qegħdin jikkalmaw u sitwazzjoni qiegħda tirkupra. L-indikaturi donnom għedin juruna li fl-axar jisna qbadna triq lejn kabir ekonomiku. Jekk noħol noħolqu klima ta' investiment bbażata fuq il-fiduċja, ħajkonna nimplementaw aktar bidliet. L-individwi m'għadhomx lesti li fuq il-flus li jkunu ġemmaw, però nerdu ħeġġuhom jagħmlu dan sabiex nistimulaw it-tkabbir. Issa rridu naraw imma u għax nistaw natu iżjed mill-li għadin niprovdu għalih. Il-President Varron po jitkellem dwar strategija, għanna bżon strategija, ma strategija għanna għanna l-Europa 2020, l-importanti mux l-strategija imma rizultati. Jekk iddu kunu onesti, ma jamiex sens, ma jamiex għalfejn il-Kansil joqt jiġi indirizza l-Parlament, il-Parlament l-Konsil, il-Konsil l-Kommissjoni, u naqoddu sejrinek. Għanna infakkar konflittra eccellenti li ġiet ippubblikata minn 12 il-kap ta' stat li qalu eżattament x'għandha suppost tagħmel il-Kummissjoni irridu innaqsu it-taxxi, irridu nilħu il-miri 2020 permezz ta' budget speċifiku u dan ifisser li nifrankaw foqsma differenti tal-gvern servizzi pubbliċi fil-waqt li nifukaw fuq l-edukazzjoni ġbek biss nistgħu noħorġu mill-kriżi. Grazzi ħafna. Is-sur kofferati għal minuta. Grazzi President, il-klim li smajna dal-ħodu tal-, -tal tal-President tal-Kummissjoni u tal-President tal-Kunsill iktar u iktar iħasbuna mit-test konklusiv tal-Kummissjoni. Testa konklużjonijiet hemm ħaġa waħda illi rridu nagħmlu aħna li nilħu l-istabilità finanzjarja u l-miżuri li hemm bżonn biex dan jseħħ. Mhux ħankun jien li nissottovalu tal-importanza ta' dan imma Importanti li mingħajr li tkabbir eh, neċessarju s-sitwazzjoni tal-Ewropej ħatmur lura. U għalhekk kif kont qed ngħid tassew sorprendenti u ta' tħassib is-sitwazzjoni li qed ninsabu fija qegħdin inħarsu lej futur bla investimenti u futur bi problemi soċjali kbar l-FTT u l-Eurobonds mhumiex strumenti taċċajt ma miex kwalunkwe strument u l unika mod illi nistaw natu futur l eluf u miljoni ta' nies fl-Ewropa. Grazzi ħafna, il-kellim li jmiss issa minuta u nofs is-Sinjur Hockmark. Grazzi, President. l problema tagħna tkun li m'għandniex infiq pubbliku biżejjed u deficit baxx wisq ma jkollniex problemi. Dan qed ngħidu minħabba d diskussjoni li kellna. Għax qisu qegħdin ngħidu li jekk nżidu nefqa pubblika u nżidu deficit, inkunu qegħdin insolvu problemi kollha x'bek nieħu l-koeżjoni soċjali u tkabbir ekonomiku. Imma Il-kontrarju qed naraw fil-fatt nifqa pubblika bla kontrollu deficit enormi qegħdin jimminaw is sikurità soċjali u iżommu tkabbir u joħolqu l-austerità u rati tajmax dejjem jolew diki realtà u dawk li jaħsbu li jekk nefqa pubblika tiżdied inkunu qegħdin insolvu problemi kollha ngħidulhom biex iħarsu daqsxejn madwarhom u jaraw l-affarijiet kif inhuma. Aħna jrid ikollna mira ġdida, mezz ġdid kif nistimulaw l-ekonomija. Importanti li l-Kummissjoni tifhem illi t triq lejn is koezjoni soċjali u sigurtà soċjali ma timxix b'mod parallel mal-politika tkabbir ekonomiku, tkabbir ekonomiku u impjiegi ġodda huma il-kwistjonijiet ewlenin illi wasluna l-Ewropa li nkunu sodisfatti bija, għalhekk inħeġġeġ il-Kummissjoni biex tibqaddija bir-riformi fis-suq intern u l-kompetittività fl-istati membri u toħloq l-ikbar suq tad-dinja eh, fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Issa għanna l-kellim li miss Sunjura Plam. Grazzi President, jiena ħadsem f'dan id-dibattitu dwar il-konklużjonijiet tal konsil u iva huwa ovvju li għanna bżonn l-istabilità fiskali, iżda għanna bżonn ukoll it kabbir u biex ikollna dan it-tkabbir hemm bżonn ta' pjan ta' investiment konkret, hemm bżonn ta' riżorsi sabiex nidentifikaw dawk is-setturi li għandhom il-potenzjal għat kabir u għal-ħolqin tal-impjegi għaliex in-nisa u żgħażagħ jaħtieġu l-impjegi. Jekk imbagħad is-Sur Barroso semma pereżempju d-direttiva tal-savings, tal savings Għalfej għedin insemmuha bħala possibilità tkabbir jekk din għadha mblukkata u jekk il-kwistjoni tal-maternity leave għadha tiġi mblukkata mill-Kunsill. U nittama wkoll li f'Settembru Bulgarija u r-Rimanija jkunu membri ta' Schengen. Grazzi ħafna. Il-kellim li jmiss is-sur kellem għal minuta u nofs. Grazzi President, il-messaġġ tal-laqa tal-lum. Donnu illi issa wasanna l-żmien l-implementazzjoni. Issa l-istati membri jridu jimplementaw l-impenji li ħadu fil-Kunsill Ewropew. L-ikbar problema xorta donna għadu xiġri wara il-Kunsill Fil-waqt li nsegwu disċiplina finanzjarja stretta xorta waħda li tkun hemm investimenti ġodda dan importanti sabiex nibnu ekonomija ibbażata fuq l-arfin, naqsu l-pis amministrattiv għall smis u insidu il-xol fost iż-żazax. Importanti li jisir użu deċiżiv mill-istrumenti illi huwa mill-istrumenti li fuq huwa bbażata l-Unjoni Ewropea suq uniku. Il-Sur Barroso l-ums uża it-terminu deepening, deepening ta' dan is-suq intern l-approfondiment u naqbel jiena mal-surdol li qal li għanna niċċelebraw l-anniversarju tas suq intern billi fl-axħar ikollna suq intern. Issa wasal iż-żmien illi nelbu id-dubji kollha li kellna dwar l-implementazzjoni sħiħa tas-suq intern. Hemm bżonn niffaċċjaw ir-realtà u naħu l-protezzjonizmu li kien dejjem qiegħed jimmina l-potenzjal u l-kredibilità politika u ekonomika tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna, is-sur Gualtieri għal minuta nofs. Grazzi, is-sodisfazzjon tal- l-irnexxina nevitaw il-periklu li kanna qoddimna, ovvjament huwa xi ħaġa li nilqawha, ma ma nistgħux ninsew ir-wol u koll li għandu il-Bank ċentrali u il-Gvern Taljan f'dan kollu biex nevitaw il-problem strutturali li s-sadna ma solvenjom xridu strategija illi tkun alternattiva għal iżvalutazzjoni u għal miżuri ta' austerita għax dina miex bizzejet li għanna mhix politikament eh, omogenja. Ejja ma ninsew il-karikaturi politiċi, aħna naħsbu li apparti responsabilta fiskali fuq livell nazzjonali li tukunem hemm tnedija mill-ġdid tal-investimenti nerġgħu nsitu id-domanda u danna jista' jseħħ billi il-ġid jitqassam b'mod iktar bilanċjat hemm bżonn li danna jsir permezz ta' investimenti kbar fuq livell Ewropew u permezz ta' ġestjoni komuni tad debti tal permezz tal-fondi għal ħlas tad-dejn. Dana kollu jista' jseħ imma l-problema illi qegħdin naraw mill-elezzjonijiet eh, ta' Franza li għadwa l-elezzjonijiet tal-2014 li qegħdin joħolqu ċiklu ġdid u li jistgħu waslu għal gvern eh, għal eh, ġestjoni u gvern Ewropew tassew. Grazzi ħafna s Sur Gualtieri issa s sur Karas għal minuta u nofs. Grazzi President, Signuri. L-avvenimenti riċenti ma kienux drammatiċi daqs kemm pretendejna. Ikkun ħafna ħjar li ma jkollniex spettaklu u drama u inqas eh, ippuntaj e, tas swaba, forsi l-aħjar li kunem L-isforzi kienet ħaġa tajba li ma kienx hemm daqshekk diskussjoni preliminari bejn Merkel u Sarkozy għax dan affisser li waqt is-summit il gvernizza taw jitkellmu bejnietom u mhux jingħataw pakketti u soluzzjonijiet fasli lesti. Hemm bżonn nimxu lejn azzjoni deċisiva. Issa għandna struttura effettiva, deċiżiva, jgħan implementawa, għanna l-att kumpaniji u negozji zzar, jgħan implementawa, għanna l-Europa 2020, jgħan implementawa dil-istrateġija u koll. Għanna eh, test tal-SMEs, mela jgħan implementaw u koll Il-Kommissjoni għamlet proposti dwar ir rizorsi propji l-Istati membri kjoġobkom, qed nappellalkom, qed nitlobkom aċċettawa din il-proposta sabiex il-Kommissjoni Istituzzjoni Ewropej ma jkunux dipendenti jiżejjed ikunu jistgħu jaġixxu b'mod indipendenti b'mod deċiżiv. Aħna nafu illi il-mekkanizmu ta' stabilità irid jiġi msaħħaħ mela hija nissaħħuh. Hemm ħames stati membri li qegħdin jirrifjutu li rifrutaw li jirrikonoxxu l-Kosovo, issa wasal iż-żmien li jirrikonoxxuh. Ejja nibdew naġixxu u mhix noqogħdu nikkritikaw biss. Verfahren und äh, ich kann schon mal ankündigen, dass ich heute sicherlich nicht. Grazzi ħafna nista' ngħaddu għal KHDI u nista' ngħidilkom immedjatament li jiena minn jista' nkun popolari ħafna għandna ħames minuti biss u dan ifisser li għandna ħames kelliema b'minuta biss għandna 50 persuna fil-lista da skużani kellim wieħed biss minn tlieta li talab għal speaking time ikun jista' jitkellem. Allura nissuġġerixxi li nibdew mis-Sinjura Massej Kukovic imbagħad is-Sur Tabaċi, is-Sur Lohan, is-Sur Lopez Aguiar, imbagħad is-Sur Bronz. Nadu, Sinjura Massej, minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Il-konklużjonijiet tal-Kunsill u mammirati lejn l austerita tfaddil u żvilupp. Iżda jekk inżommu f'moħħna aktar minn 5 miljun zazah li huma qiegħda huwa messaġġ ċar li rridu nedukaw li żaza untuhom it-tamir biex ikunu jistaw jidħlu għal riski li huma marbutin ukoll bl-intraprizi l ideat u mal-bidu ta' kollox u idea mingħajr implementazzjoni, mingħajr il kuraġġ li timplementa ma tfisser kważi xejn. U għalhekk ċentru tal-arfin ġenerali huwa importanti li poġġu aktar enfasi fuq il-kultura ta' intraprizi u taħriġ ta' zaza sabiex huma hemmhekk isiru self-employed u jieħdu ir-riski meħtieġa. Grazzi. Grazzi, is-sur tabadi għal minuta. Ilu snin issa minn meta kellna l-opportunità li l-Kunsill jieħu biex jagħti in-nar, e, imma issa iva, issa għadna n-nar u l-Ewropa hija zona ta' periklu. Ma nistax noħorġu minn dan id-dejn minn art kabbir ekonomika. Tkellimna fuq ħafna affarijiet fuq l-iżvilupp tas-suq intern, introduzzjoni ma' kemm jista' jkun tal-Eurobonds, ecc. Imma jiena naħseb li apparta minn hekk għandna bżonn ta' programm ġenerali għat kabbir tal-Unjoni Ewropea xi ħaġa li twassal għal ħolqien ta' impjiegi għal pakket ta' żvilupp għall-Unjoni Ewropea. Minna l-oħra mbagħad għandna problema fundamentali strutturali minħabba l-euro. Aħna nafu li l-euro bħala monita unika mhijiex biżejjed biżejjed mhijiex adattata għal pajjiżi illi għandhom ekonomija b'kompetittività differenti, il-Greċja, l-Irlanda, Spanja, il-Portugal, dawn għandhom diffikultajiet finanzjarji u huma qegħdin fuq l-adba tal-falliment. U maħħom jistaw ifalli l-euro. Importanti li nindirizzaw għad il-ħagġa. Għadina fa' minuti. Grazzi ħafna. Sur Luan għal-minuta. Grazzi ħafna, Sur President. kif qed nitkellmu dwar iż-żona Schengen. L-oppożizzjoni se li semmit mill-Olanda għal tħul tal-Bulgarija u Rumanija emur kontra l-objettivi tal-Unjoni Ewropea. Il-pożizzjoni tal-Olanda waslet għal dewmien fit-teħid ta' deċiżjoni għall aċċess ta' zona Schengen għal Bulgarija u Rumanija u dan wera għal darboħra li għal kem l-istati membri kollha għandhom responsabilità responsabilitajiet ugwali mhux l-istati membri kollha jibbenefikaw minn dawn il-vantaġġi. Kollegi, l-ambizzjonijiet populisti ta' ċerta mexxejja u ċerta partiti fil-xenarju politiku Ewropew jissottovalutaw il-poter Ewropew u jissottovalutaw il-kredibilità tal-politiċi Ewropej Il-kondizjonijiet kollha huma hemmhekk għall-aċċessjoni għad-żona Schengen u għalhekk nitlob l-istituzzjonijiet kollha biex jidentifikaw jimplementaw il-miżuri kollha meħtieġa biex nikkontribwixxu għat-tkabbir taż-żona Schengen. Grazzi. Grazzi ħafna is-sur Lopez Aguilar għal-minuta. Grazie, President, ħafna drabi tkellimt il-konklużjoni tal-Kunsil biex nitkellem dwar aspetti li m'għandhomx jaqsmu mal-governanza taż-żona euro laqas mal-ġlieda kontra in-nuqqas ta' stabilità finanzjarja, però li għandhom xjaqsmu ma' rezon d'etre tal-Unjoni Ewropea li komunità tal-liġi ta' dritt u din ħanerġa' ngħidha l darboħra f'dak li għandu xjaqsam ma' konklużjonijiet dwar l-ispazju ta' libertà, ġustizja u sikurtà u il-moviment ħieles tan-nies ta' żona Schengen għalfejn dan il-ġunju dan il-Parlament qal li għandna bżonn li ndaħlu Rumanija u l-Bulgarija fix Schengen illi skont il-pakketta sħubija tagħhom fl-2005 kellhom jieħu ċertu rekwiżiti u l-Kunsill iddeċida li l-Bulgarija u Rumanija laħquhom dawn u għal darboħra reġa' ippospona deċiżjoni tiegħu u hemm imbagħad id-deċiżjoni eh, tal-Kunsill ġejjeċa illi ħassir fl-2012 li jiddeċidi. Jalla aħna x'nistgħu nagħmlu nistennew biss u nittamaw li fl-aħħar mill-aħħar iwettqu dak il-wedna lill Bulgarija u l Rumanija li huma għamlu xogħol tagħhom biex jilqu iż-żona Schengen. Id-dikjarazzjoniet li smajna fil-kampanja Franċiża jeddu l-istabiliment tal-frontieri interni tal-Unjoni Ewropea jeddu il-frontieri Ewropej u imorru kontra ċittadini Ewropej li aħna badnijom li jitfu fizzana Schengen. Grazie. Eine Minute das Wort, Herr Bruns, bitte. Grazie ħafna, il-kellim li missu l-Bruns għal-minuta. Id-disciplina fiskali miex bazata fuq il-dawk li huma firmati iżda fuq il-budget in ġeneral. Dan it-trattat jimponi li pass li inneħi s-sovranità ta' daw kollha li huma fiż-żona euro indirizza l-problema ta' dejn sovren iżda eh, bid-dittatura u mhux b'soluzzjonijiet prattiċi. Wa sottovalutazzjoni finanzjarja eh, fejn bażikament kulħadd isofri minħabba l-austerità u ikun hemm aktar qatt u nqas kabbir u l-budget, il-ġestjoni tal-budget ikun aktar diffiċli u l-impjieg huwa l-unika ħaġa li dawn il-pajjiżi kun jistgħu jesportaw. Daw il-pajjiżi li għandhom problema għandhom jitilqu mid-żona euro u bekk ikunu jistgħu jesportaw il-xogħol. Mbagħad ikun hemm aktar investimenti differenti u mhux self. Dan kollu mhux se jkun possibbli fiż-żona euro. Grazzi ħafna. Is-Sur Sefkovic minnaħat tal-Kummissjoni. Grazzi ħafna Sur President u naf li posta mistoqsijiet ġew eh, risponduti diġa ħan indirizza ftit kwistjonijiet li semmew mod partikolari il ħolqien tal-impjiegi, il-ġit u minn fej għanna niksbu l-investiment biex napoġġaw il-politika biex inkapru l-ekonomija. L-ewel net nixtieq narissigura l-membri onorevoli illi il-żaza bla xogħol huma wieħed mill-ewlenin, mill-miri ewlenin tagħna li aħna rridu niffukaw fuqha din is-sena. Din hija konklużjoni tas-servej ta' tkabbir annwali u dan huwa eh, lan tagħna s-semestru Ewropew. Nistennew li fil-programmi nazzjonali ta' kull stat membru din il-priorità se tkun fuq net u l għaliex nafu kemm hija kemm tikkawża sofferenza u diffikultà għall-ekonomiji tagħna li ma jkunx hemm impjiegi ta' kwalità. Apparti fejk nixtiequ ngħidu li aħna se noħorġu pakkett ta' politika eh, ta' xogħol f'April u nagħmlu dak li nistgħu eh, biex is-suq tax-xogħol jaħdem aħjar u biex noħol u kondizjonijiet aħjar għal ħolqien ta' impjiegi. Nixtiequ nifukaw fuq il-possibilità fl-ekonomija kollha, iżda rridu nkunu wkoll u niffukaw aktar fuq ċerta setturi fejn naraw potenzjal qawwi għal ħolqien ta' impjiegi ġodda bħal pereżempju l-komunikazzjoni, is-saħħa, l-settur eh, tal-ICT, eċetera, eċetera. Se nindirizzaw ukoll problemi u l-ostakli illi xxeklu il-moviment ħieles tal-xogħol u eh, fiħdan l-Unjoni Ewropea u aħna nixtiequ nassistu mod partikolari eh, għazzazax li għandhom aktar u aktar pressjoni fuq il-suq ta' xol. Ma nistawx naffordjaw li konna aktar minn 7 miljon zaza li mandom xol jew mandom xtaħriċ għalek se naħorġu eh, b'teams, eh, ħarġu teams anzi li ġew eh, minnaħat tal komissjoni li ġew bidejat konkreti minnaħat tal-Istati Membri u se nipruvaw nimplementaw dawn l-miżuri bil-Istati Membri u l-partit kollha involuti Ovvjament aħna nixtiequ illi kull Ewropew ikollu l-possibilità li temp qasir ta' żmien wara l-istudju jew jikseb xogħol jew ikollu possibilità biex ikompli l-edukazzjoni tiegħu jew inkella jekk m'hemmx xogħol eh, disponibbli jikseb aktar eh, edukazzjoni, aktar taħriġ sabiex eh, il-ġenerazzjoni żagħżugħa fl-Unjoni Ewropea ikollha l-impjiegi. Apparti fek minn hekk sentejbu wkoll l-għodda illi se jgħinu l żaza biex eh, ifittxu l-impjiegi għaliex se ntejbu u nintroduċu l-iskema Your First Jures Job, ġifir l-ewwel xob tiegħek Jures eh, li għandu jfittex il-possibilità eh, ta' xogħol fuq is ta' xogħol. Mbagħad il-kwistjoni ta' minn fejn ġibu l-investiment, minn fejn ġibu l-fondi biex ninvestu fl-ekonomija speċjalment fi żmien ta' austerita' fejn hemm konsolidazzjoni tal-budget li hija priorità kbira u ma nixtiequx immorru l-avvenimenti drammatiċi li diġa rajna f'dawn l-aħħar sentejn. Firigward tal-ħolqien ta' impjiegi aħna nemnu illi xorta waħda nistaw namlu aktar bil-fondi li għanna disponibli mill-fondi Ewropej. Sissa għanna 22 biljun euro fil-Fond Soċjali Ewropew u 62 miljun euro fil-fond ta' koezjoni Ewropea li għadhom ma ntefqux. Rridu naraw kif dawn il-fondi jistaw jintużaw għal Active Labour Policy għal politika attiva tal-impjieg sabiex kull Ewropew ikollu l-impjieg tiegħu. Kien hemm numru ta' ideat li semmew minn fejn nistgħu noħorġu aktar b'aktar tħulu fejn nistgħu niġġeneraw aktar investiment. U naħseb li qed naqblu fuqhom la lix il-Kummissjoni intom fuqa sew mill-introduzzjoni ta' taxxa eh, ta' tranzazzjoni fiskali dik kienet proposta tagħna u konna qed naħdmu ħafna mal-istati membri biex nikkonvinċuhom lix tafu li hemm unanimità fuq dil kwistjoni Aħna qed navvanzaw ukoll fix-xogħol tagħna fuq il-project bonds ukoll l-għaliex is-simulazzjonijiet tagħna juru riżultati tajbin ħafna. Nistgħu nużaw 230 miljun euro mill-budget Ewropew u flimkien mal l-EIB nistgħu nitilgħu għal 700 miljun euro u ekkunem hemm 3.3 biljun euro assu privat u il-flus li nistaw nofqu fuq l-infrastruttura, fuq l-ICT, fuq proġetti li joħolqu ħafna impjiegi u li jtejbu il-kompetittività tal-Unjoni Ewropea tafu wkoll li qed nappoġġjaw riżorsi tagħna stess u qed nisqu fuq il-punt li kull laqa tan negozjati li qed issir ma' stat membru u tafu u koll il-għalix eh, tiksbu informazzjoni minn negozjaturi ta'kom illi din id-diskussjoni hija diffiċli ħafna. Iżda l-fatu jekk eridu budget trasparenti u inqas drama meta qed naħdmu fuq il-qafas finanzjarju annwali għandna bżonn ir-riżorsi tagħna minnaħa tal-budget Ewropew. U nixtieq ngħid ħaġa oħra, jekk tħarsu lejn il-politika ta' investiment waħda mill-lodot l-aktar qawwija għall-investiment huwa l-budget Ewropew. Fej fid-dinja tista' ġib fej ikun hemm budget fej 94 fil-mija tal-budget imur lura għall-istati membri fejn ikun hemm appoġġ għal programmi u l-politiki li qed ittejbu u jsaħħu l-kompetizzjoni bejn l-Istati membri. Hekk iridu nħarsu lejn il-budget Ewropew u dak li sfortunatament miex qed nara meta qed niddiskutu il-budget Ewropew u l-MFF mal-Istati Membri. Grazzi ħafna tal-appoġġ tagħkom għal qatt tassu ewlieni u nittama li se nimxu aktar qoddim eh, brata aktar maġla fuq ċerta punti li għaliex jekk insaħħu l-potenzjal tas-suq uniku tagħna ikonna aktar tkabbir ta' impjiegi wkoll. U l-aħħar punt eh, dwar ir-Rumanija, il-Bulgarija u Schengen tafu li l-pożizzjoni tal-Kummissjoni hija ċara aħna kunvinti li l-Bulgarija u Rumanija laħqu eh, l-aspettazzjonijiet kollha u nemnu li dawn iż-żewġ pajjiżi għandhom diġà ikunu membri taż-żona Schengen. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna komissarju. Grazzi tal-li ċarajt il-pożizzjoni tiegħek għal darboħra. Mela hawnhekk nistgħu narqu dal-punt fuq l-aġenda tagħna u nixtieq ngħidilkom qabel ma nibda.